thank you very much for your opening statement. Grazzi ħafna għal din l-istqarrija tal-ftuħ tiegħek sur eh, Viċi President nominat. Issa ejja ngħaddu għall-ewwel round ta' kummenti u mistoqsijiet min-naħa tagħna mela fisem il-gruppi politiċi. Nad il-kelma lis sur Kristjanis Karins fisem l-EPP, il-PPE. Grazzi ħafna sur Sefkvic. Jiena naħseb li il-koll nifmu xi tfisser li titgħallem portafol kompletament ġdid fi żmien ħames tiem. Jiena naħseb li kulħadd jifhem is-sitwazzjoni li tinsab fiha inti. Iżda jiena nixtieq insaqsik dwar is-sigurtà tal-forniment. Inti bħalma qed aħna niddependu ħafna fuq l-importazzjoni eh, tal-enerġija eh, biljun euro kuljum. Bħalma tafu is-settur tal-gas hija ta' sfida kbira li xi ważja diffiċli biex ikun hemm it trasporti u anka fil-qasam tal-gas aħna għandna eh, dipend dipendenza b'saħħitha li qiegħda tikber fuq il-forniment minnaħa tar-Russja. U inti stess qed li huwa diffiċli għaliex fl-Ukrajna il-forniment tal-gas qed jintuża bħala arma. Mela żewġ mistoqsijiet minnaħa tiegħi, l-ewwel net. Inti bħala kummissarju kiku tappoġġa il-proġett tal-pipeline tal-gas South Stream li ħajżid id-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq il-gas mir russja u tini mistoqsija kif qed tipproponi li tnaqqas id-dipendenza enerġetika tagħna fuq ir-Russja u nżidu s-sigurtà ġenerali eh, tal-forniment mm, tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal dawn iż-żewġ mistoqsijiet dawn huma kruċjali għal ħidma komunitana għal ħames snin li ġejjin. Mela jekk tippermettili jiena ħaladdi mill-ewwel għal tweġiba fuq South Stream. South Stream ġiet sospiża u hemm raġuni tajba għal dan għaliex aħna sempliċement ma nistawx nappoġġaw u ma nistawx naċċettaw li proġett kbir bħal dan ikun qiegħed isir f'Unjoni Ewropea mill-kumpanija li ma tixtiex tirrispetta il regoli tal-Unjoni Ewropea lek huwa ċar immens li għal dan l-aspett għandna bżonn ta' li niċċaraw żewġ mistoqsijiet L-ewwel net impenn bla ebda dubji dwar ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u tieni punt li huwa diskrit fil-fatt fil-istrateġija ta' sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea dan kif jista' jgħin fil-sigurtà tagħna fl-Ewropa. Dan kif jiddiversifika s-sors tal-enerġija tagħna u frankament jiena Minix qed nara li dan il-proġett qed iwetta il-kriterji tiegħu. Għalhekk jiena nemmen li fil-ġejjieni aħna nistaw natu l-appoċ eh, politiku u finanzjarju tagħna lil kurutur ta' nofsenara għaliex dan huwa mm, proġett importanti ħafna li tjejna biex niddiversifikaw il-sorsi tal-enerġija sabiex il-gas mill-Kaspju jidħol fl-Unjoni Ewropea u jkollna l-possibilità li nużaw mhux biss Is-sur lejun eh, Azerbajġani tal-gas iżda possibilment ukoll jekk ikollna kooperazzjoni tajba u il-ħidma tajba nistgħu niftu negozjati wkoll anka ma' sors ieħor li jkun rappreżentat mit-Turkmenistan din id-darba. Għalhekk il-preferenza tiegħi hija li niddiversifikaw lejun tal-enerġija u nagħmlu l-almutana sabiex Il-proġett tal-kurtur tan-nofsinhar jibda u jibda miexi u jkonna appoġġ finanzjarju għal dan il-proġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa fisem il-grupp SND l-Sinjura Kathleen Van Brempt. Grazzi ħafna, Kummissarju jien għandi naqra tarriħ għalek għandi forsi il-vuċi mux b'saħħitha daqs is-soltu. Għandi mistoqsija fuq l-Unjoni Enerġetika kollha kemmi bħalma taf hemm diġà interpretazzjonijiet differenti aħna għandna il-minimu biss li qed nagħmlu l-minimu biex ikunu indipendenti mir-Russja, imma dan mhuwiex biżejja tal-grupp tagħna, iżda inti semmejt ħames pilastri ċari ħafna u jena naħseb li dawn ikopru il-maġġoranza ta' dak li aħna nikkonsidraw li huma bażiċi għall-Unjoni Enerġetika. Issa għandi żewġ mistoqsijiet partikolari. Jekk tħares lejn dawn ħames pilastri, x'inhuma il-prioritajiet eh, ewlenin tiegħek? U x'ħajkunu l-miżuri li ħatmexxi l-qudiem fis-snin li ġejjin? Grazzi ħafna, Sinjura. Mm, Van Bremtu, grazzi ħafna l dawn mistoqsijiet għal ħut minnhom dan il-prioritajiet nistgħu nippjanaw fuqhom flimkien u ħutom minnhom ħajsiru. U għalhekk nixtieq nkun ħankun nishtin kunna xajkunu rizultati ta' negozjati għada bejn il-Komissarju Oettinger u il-kontraparti Russu. Forsi nishtinna intemmu dan id-dram fuq il-forniment tal-gas u anka dak li jtiġi fl-Ukrajina. Jina għadni imħasseb li din tista' tkun priorita immedjata l-ħajkonna eh, insolvuha mill-ewwel. Imma anke jekk warbu dan kollu, jekk inħarsu mill-punti strateġiċi jiena naħseb li l-aħjar approċċ ikun li nimxu l qudiem fuq il-pilastri kollha flimkien għaliex hemm ħafna affarijiet li qegħdin iseħħu flimkien. Jien qed nittama li nhar il-ħamis ħajkonna deċiżjonijiet ambizjużi min-naħa tal-Kunsill Ewropew. Jiena għada ħan nirrappreżenta l-Kummissjoni fi Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali fejn qed nittama li konna eh, riżultat tajjeb u ambizjuż għaliex għada hemm il-Kunsill qed iħejji għallaqa tal-mexxejja Ewropej tal-ħamis u anke hemmhekk għandek bżonn taħdem fuq ippjanar leġislattiv kif dan il-pakkett tkun tista' tpoġġih fil-qafas leġislattiv. U ovvjament imbagħad sar rebija ta' sena d-dieħla hemm bżonn l-pożizzjoni tan negozjati tagħna għal Pariġi li ħatkun importanti ħafna. U ovvjament aħna imxejna l qoddim fuq il-proċess biex nazlu il-proġetti mill-CEF li għaddejjin bħalissa u rridu nkomplu bil-xiri pubbliku u il-proċedura ta' għazla għal proġett li jiġu mażula bat finalment hemm bżonn li naġixxu wkoll b'aktar saħħa fuq is-suq internu fuq il-kwistjoni li jaffettwaw is-suq intern intom tafu li aħna diġà qbilna xi żmien li sal-2014 ħajkonna is-suq tal-enerġija u l-Unjoni Enerġetika ikunu lesti imma tafu x'ħajġri sa timil ta' din is-sena mhux ħajseħħ dan għalhekk hemm bżonn li verament nimxu il qudiem kemm jista' jkun malajr u eh, jekk ikun hemm bżonn nagħmlu eh, proċeduri ta' ksur ukoll. Grazzi ħafna sa naddi l-kelma l-Onorevoli Gerling. Nilqa l-Onorevoli Sefkovic. Fil-struttura l-ġdida, il-Viċi President huwa verament importanti sabiex ikun hemm eh, approċċ ta' politika koeżiv. Iżda il-Viċi President nominat mhux qed jagħtina idea ta' kif ħataħdem din, għalhekk nixtieq tagħti eżempju sempliċi. Issa il-Parlament qed jaħdem fuq id-direttiva ta' ceiling nazzjonali eh, diħa tkun verament importanti u hija xi ħaġa importanti għal ċittadini ċittadini Ewropej u anka fuq il-livell globali bħalma juri il maturi il-maratona tal birah ta' Beijing. Issa għanna żewġ affarijiet importanti. Waħda il-GHGs li tiġi trattata eh, minna u koll u it-tini dwar il-kwalità tal-arja. Memx sinerġija, il-miri ma, ma jikumplementawx il-xurxin u dati mumiex li flimkien laqas hemm ħafna miri l-emmulaw, imma dan mhux regolamentazzjoni aħjar x'ħat għamlu fuq din. Iva, grazzi ħafna, onorevoli Girling, inti diskrivejt is-sitwazzjoni mod tajjeb għalhekk il-President elett iddeċida li jibdel l-istruttura, għaliex din l-istruttura l-ġdida ċertament ħadd ġalna eh, biex niksru din il-mentalità ta' silos, ġalna nikkoperaw mill-viċin mill-bidu mhux biss il-Kummissjoni jew il-Kummissarji manka s-servizzi. Jiena naħseb li ħajkun importanti ħafna li l-Viċi President u l-Kummissarji jagħtu eżempju pożittivi li aħna lesti u nafu u rridu naħdmu flimkien. Jekk inti taħseb tares lejn l-organigram il-ġdid tal-Kummissjoni, ħares eh, jekk hekk għaw il-pożizzjoni tiegħi jekk tapprovawni. U hawnhekk għaw mbagħad il-Kummissarji l-oħra li ħan jien nixtieq ngħid li l-kulur huwa aħdar. u ovvjament u importanti li naħdmu fil-viċin ma' servizzi kollha li huma responsabbli għal leġislazzjoni ambientali. Għalek jina nistan wetkom li għalek għasm perspettiva tija ir-rwol tal-Viċi President huwa ir-rwol ta' koordinatur sabiex nassiguraw li s-servizzi kuru edin jikoperaw fl-imkien mill-biddu sabiex nevitaw is-situazzjoni li servizzi jiprofa jilħaq ċertu miri u servizzi ieħor jiprofa jilħaq miri oħra. Ħafna drabi huma jixtiequ li kollum l-iskemi ta' rapportaġġ tagħhom differenti u mbagħad meta naslu għal fażi ta' konklużjoni meta niġu għal eh, qoddim il-kulleċ, emmek ikun hemm il-konsultazzjonijiet eh, bejn is-servizzi fejn il-kabinetti jippruvaw li dawn iż-żewġ dawn proposti għal leġislazzjoni li huma differenti bejniethom ikunu kompatibbli kemm jista' jkun, ma mhux dejjem jirnexxielhom, għalhekk issa nixtiequ imbidlu l-affarijiet. Aħna nixtiequ nikkooperaw mill-bidu sabiex nassiguraw li aħna fil-fatt mixin il-qudiem flimkien kif ukoll sabiex nassiguraw li il-rapportaċ li memx bżonnu, il-burokrazija mux meħtieġa kif ukoll l-obbligi ta' rapportaċ eċċessiv huma xi ħaġa tal-passat. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Federley, il-Viċi President tagħna li huwa rappreżentant tal-Alde. Grazzi ħafna eh, Sur President u Sur Viċi President Maħtur. Eh, meta terġa' tiġi żurni eh, fl-uffiċċju tiegħi jiena xtrajt siġġijiet ġodda ġifri jkunu komdi. Mela, Inti diġa rispondejt il-fat l-ewwel mistoqsija dwar kif ħatkun qed tmexxi l-qudiem eh, fir-rinovabbli. Mela ħan ħanbiddel il-mistoqsija, hemm dibattitu dejjem għaddej fuq il-ġeopolitika, il biddil fil-klima u tkabbir ekonomiku. U Waħda mill-diffikultajiet ewlenin f'din il-kamra hija propju li ninsabu fuq livell fejn nistgħu ngħidu li tkabbir ekonomiku mhux qed jixxekkel permezz għal ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Għalhekk jiena nixtieq lilek kummissarju nominat sabiex talabra ftit fuq dan. Inti qed tara li l-ġlieda ta' tibdil fil-klima hija teddida għad kabir ekonomiku fl-Ewropa, grazzi. Uh, thank you very much. Uh, iva, grazzi ħafna din il-mistoqsija, Onorevoli Federley. Jiena ovvjament ma naħsibx dan għaliex jiena nemmen li kemm l-industrija kompetittiva kif ukoll il-politika ambientali kompetittiva jridu jsaħħu l xulxin jiena fil isqarrija ta' introduzzjoni tiegħi sempliċement kont qed niddiskrivi għaliex jiena naf li fil-kumitati intom l-esperti li qegħdin jittrattaw kwistjonijiet tal-klima, tal tat-tibdil tibtil fil klima tal-ambjent, eċetera, ġifieri intom tafu xi tinħallsu l-importazzjonijiet tafu x'instabilità qegħdin niffaċċaw kull kull ħarifa għal dawn l-aħħar ftit snin għaliex verament niddependu minn ejjun ta' enerġija li jinsabu barra mit territorju tal-Unjoni Ewropea għalhekk ir-rinovabbli qegħdin jagħtuna enerġija tagħna. Għaliex ir huwa tagħna l-enerġija l ġejja mix-xemx hija tagħna. Il-kumpaniji tagħna huma l-aħjar fid-dinja dwar din it-tip ta' teknoloġija, tant huma tajbin li aħna naraw li edin ikunu dejjem aktar ta' suċċess anka fis-swieq barranin, anka f'pajjiżi bħal Ċina fejn huma wkoll qed jindunaw li forsi Mhix l-aħjar ħaġa u l-aħjar esperjenza li tiġri maratona u billi tilbes maskla fuq wiċċa għax qasbis tista' tuħu nifs. Ġifieri din mhix l-aħjar sitwazzjoni fejn intritta titfi l-industrija kollha sabiex l-ispettaturi jkunu jistgħu jarawhom fuq il-track tal-Olimpijadi. Għalhekk, dak li għandna bżonn huwa li nassiguraw ruħna li aħna mixin il-qoddim u li qegħdin natu qafas ċar u ċertezza legali lil negozji lill industrija sabiex nippromovu it-teknoloġiji favur l-ambjent u namlu dan b'tali mod li ma nkunux qed nagħmlu ħsara lill-industrija iżda nkunu qegħdin natu enerġija li ta' min jiflaħ għalija finanzjarjament u li hija sostenibli għaliex dan huwa verament eh, il-futur tal-Unjoni Ewropea u l-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Slikjotis Milgwe. Grazie ħafna, Vice President, eh, għal dak li huwa l-istarja tiegħek għal dak li għandu x'jaqsam l-enerġija, m'hemmx referenza għal sorsi li nsabu fil-Mediterran u l li dawn jistaw ikollhom eh, fuq l-enerġija. Ma semmewx daw. Skontent, xinu r-rwol ta' dawn il-bjar, dawn il-, il daw l-sorsi li nsabu, partikolarment f'Ċipru, issa hemm kumpaniji tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom biex jaraw x'inhu mal-prospetti. Hemm eh, kurotur li jista' jkun mhix lejn ċentru tal-Ewropa u dan jista' jiġi finanzjat bħala proġett biex iħares is-sigurtà enerġetika fir-reġjun kollu kemm.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 E, punt li semmejt fil-kommenti tijaj, ovvjament taħt il-pressjoni tal-ħin eh, jina għamilt referenza eh, ċara għal għal gas li jen fil-Mediterran, jena naħseb li ċipru hija verament fortunata li jinstab dan il-bir il-ġdijt u li jista' jkollu l-potenzjal ta' 140 eh, 160 biljun metru kubu ta' gas li nistaw nużawa u forsi hemm bżonn ta' esplorazzjoni addizzjonali, forsi nsibu anka riservi addizzjonali. U naf ukoll dwar is-sitwazzjoni diffiċli ta' ċertu pajjiżi bħal Ċipru u Malta li qegħdin diġà ibatu ilhom ftit ibatu biex jelbu l-pożizzjoni li jinsabu fiha fejn meta jinsabu eh, f'pożizzjoni ta' gżejjer ta' enerġija U dinja pożizzjoni li hija riflessa b'mod tajjeb anka fil-lista tal-proġetti tal-interess komuni li qegħdin hemm biex jgħinu l-dawn l-gżejjer ta' enerġija u jkunu jistaw jużaw dawn is-sorsi għalhekk kiena naqbel mal-gvern ta' ċipru, nista' ngħid lill gvern ta' ċipru li l-Kummissjoni ħadd eżamina l-possibilità li tgħin eh, biex tkompli riċerka fuq il-bir ta' Afrodite biex u nassiguraw ukoll li il-proġett ikun jista' jippermetti l ċipru li jisir parti mill-grid tal-enerġija tal-Ewropa u L-Unjoni Ewropea minna l-oħra tkun tista tibbenefika wkoll minn dawn is-sejbit il-ġodda u tesplora għal benefiċċju tal-enerġija Ewropea biex ikun hemm inqas dependenza biex ma ngħidux li nkunu indipendenti għal xija forsi kelma naqra eh, b'saħħitha wis. Grazzi ħafna issa is-sur Bas Eichhout mill-ħodor. Awek, Sur Sefkovic. Jiena nixtieq eh, nitkellem fuq negozjat internazzjonali fuq il-klima għaliex tul is-smieħ kollha ma kienx ċar punt wieħed partikolari min se jkun qiegħed jinnegozja fissem il-Kummissjoni Ewropea fuq fin-negozjati tal-klima internazzjonali. Anka jsem wieħed biżejjed għaliex inti fil-kitba eh, fil-risposti bil-miktub qed eh, li tajjeb li nitkellmu vuċi waħda ma' min ħad tkun din il-vuċi waħda imma mbagħad inti u ukoll li tixtieq li jkun hemm riżultati internazzjonali li għandhom sens. X'ettajt biha di li għandhom sens meaningful u inti qed li Pariġi tibda il-ġisena diħla imma fil-fatt tibda din il-ġimgħa skont eh, x'iddeċidi l-Ewropa. Aħna nafu li qed niddiskutu eh, li naqsu berbajn fil-mija imma dan huwa eh, il-minimu għaliex aħna eventwalment irridu naslu 50 fil-mija biex naslu għal dak il-limitu ta' żewġ gradi. X'ħat għamlu biex iżidu dawn il-livelli li kif ukoll eh, u, u sabiex verament nilħu il-nuqqas ta' 40%. For, for uh, that question, if, if, the, if, the, if, the, if the question is... Mela, jekk il-mistoqsija hija min sejjer Pariġi, nista' nissagurak li jiena sejjer Pariġi, iżda it-triq lej Pariġi hija twila u din it-triq tibda bħalma qed inti nhar il-ħamis li ġej fi Brussell u ħadd kompli mbagħad flima Umbat, ovvjament, se jkunem ħafna eh, konferenzi internazzjonali fej hemm laqat u negozjati l ħajt skunu edin isiru. Għalek, jiena naħseb li dak li rridu namlu issa huwa li nuru spirtu ta' li qed naħdmu flimkien, naħdmu flimkien bħala kummissjoni, ma mhux biss eh, eh, il-kummissjoni għaliex mhux biss il-kummissarju għall-enerġija jew inkella viċ president tal-klima, eċetera, kulħadd għandu xi ħaġa xi kontribwixxi għaliex dan huwa sforz komuni. Il-politiki kollha ikunu qegħdin eh, jikkontribwixxu għal riżultat ta' suċċess ta' negozjati ta' Pariġi għalli kiena ngħid li dejjem hemm bżonn li konna mira waħda f'moħħna. X'ħajkun li l-aħjar rappresentazzjoni u li zjed riżultat effiċenti f'dawn il-negozjati. Xħad tkun? Jekk ikun hemm eh, il-Kummissarju għal eh, tibdil fil-klima jew kella forsi livell o għal viċi President eh, għall enerġija ġveri dan huwa l-approċċ li għal din il-kwistjoni għaliex xina naħseb li l-ogħla priorità hija li jkollna suċċess, ġveri li jkollna ftejim internazzjonali legali u vinkolanti f'Pariġi għaliex aħna dan għandna natuħ lill pjaneta liċ ċittadini kollha u li rridu nassiguraw ruħna li l-industrija tkun qed taħdem sitwazzjonijiet indaqs mal-imsieħba internazzjonali. Jina nemmen li riżultat u l-livell ta' ambizzjoni sej ehm, tiddependu ħafna fuq nar il-ħamis dwar l-adozzjoni tal qafa tal-2030, iżda nista' nassigurakom li l-Kummissjoni meta tkun qed ħejja l-pożizzjoni tan-negozjati ta' ħaf Pariġi se tkun ambizjuża ħafna ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, hekk għalaqna l-ewwel round ta' mistoqsijiet. Issa fissem minn gruppi politiċi issa nixtiequ nibdew it-tieni round ta' mistoqsijiet. Mela ngħaddi l-kelma lis sur Peter Lise. Grazie, Sir President. Komissarju, intom għamiltu referenza għal Jean-Claude Juncker u sur kenti tifat kienu preċiżi dwar il-kwestjoni tal-enerġija 30% sa l-2030. xie nisma sa kem tejn iżjed speċifiċi dwar din ir-referenza u jekk tistax ta' poġġa l żewġ kollegi f'termini ta' implementazzjoni u anke l-mezzi il-direttiva ta' eco-design minkejja li naħseb li hija ġonevoli kien hemm ċerta livell ta' kritika nixtieq nistaqsik partikolarment dwar l-opinjoni tiegħek fuq regolament Duxkafen illi huwa dastant kontroversjali fuq dan irridu nitkellmu wkoll. Is-sur Kanjeta qal illi l-direttiva fuq l-effiċjenza enerġetika u aħna favur dan kollox hemm il-kodeċiżjoni dil burokrazija żejda kif ħanħelsu minna u kif ħajkonna żiet inċentivi biex nappoġġaw li niżmod pożittiv jekk tippermettili. Qed nitkellmu dwar ta' wieħed u xek fit-tieni parti. Iva gretti ħafna li sur li ta' din mistoqsija. Palma qal is-Sur Juncker. Jina wkoll kont impenjata b'din il-figura ta' 30% fil-rigward tal-effettività enerġetika u anki minn għadda sa' minn għadda nkun jgħat namel għal-mutjem tkun jgħat prepara għal smieħ tal-lum kif ukoll għal-negozjati ta' għadda din hija kwestjoni hija diffiċli tinnegozja il lex għam oppozizjoni minna tal-istati membri zan għamil l kollu tijaj sabiex s setat kolla tijaj fin negozjati sabiex nispiega eżattament din il-mira kemm hija importanti appuntu għal ġejjini tal-Unjoni Ewropea dwar l-eco design ħajkolli bżonn ta'kom biex nikkomunikaw l-importanza tal-eco design. L-eco design kienet uh, direttiva li eh, tuqata zufiet mill-medja kienem dera illi din hija impożizzjoni minnaħa tal-Kommissjoni fuq eh, il-tamir l-appliances kollha permezz tal design tal-2020 l-Ewropa sejra tifranka ammont illi tammont tal-konsum enerġetiku tal-Italja f'sena. Jien meta niġu għal vacuum cleaners, per eżempju, fi proposta bħal din għanna interess nispjegaw li l-pubbliku għadin nissuġġerixxu tali proposta u biex nevitaw il-burokrazija u jiena naqbel miegħek li iva għandna nelliminaw kemm nistaw għandna nifukaw l-iktar fuq dawk l-appliances fejn tassew tista' iġġib frankar enerġetiku. Grazzi ħafna. Is-sur Mattias Grot. Iva, meta aħna rċevejna il-portafol minnaħa tal-Kummissjoni, aħna rajna l-Unjoni Enerġetika bħala suġġett. U rajna kif il-klima u l-enerġija kienu marbuta fl-imkien. Aħna bosta fil-fatt kellna riservi dwar dan. Ma konniex nafu eżattament il-politika enerġetika sejra tkun ħames snin li ġejjin u konna imbezzajn illi xi punti jistgħu jinqabżu. X'taħsbu illi tista' tagħmel intom fil-Kummissjoni biex namlu tajab pal dan it-ħassib, sabiex nizguraw illi dan ma jkunx il-kas, illi l-enerġija rinnovabli inti tkellimt dwarha diġa. Iżda fil-fatt, fil-qosor, x'tista tajt biex lil pubbliku tikkomunikalu dan il-ħsieb u l-tweġibat jak tasaw interessani. Grazzi l-sur Grote, ma naħsebx illi din il-politika sejra titwarrab, għaliex <laughs> musa t-permettu li naf kemm intom għadkom għal-qalbkom din il-politika u nista' niżgurakom illi din żgur instab fil-missionators li li l-Komissarju tal-Ambjent dak ta' kambjament klimatiku. U biex naraw l-importanza anki ta' din il-politika fil-ġejjieni fil-ġejjini sejrin naraw żviluppi importanti ħafna fis-snin li ġejjin xin niġu għall-enerġija rinnovabbli. Dawn huma t-tielet l-ikbar sors ta' ħolqien ta' enerġija. Iżjed sorsi issa waslu għal maturità fejn jistgħu jimxu għal rashom iżda hemm limitazzjonijiet il għaliex qatt m'hemmx grid flessibli bizzejiet biex tippermetti l-introduzzjoni ta' enerġija rinnovabbli għad hemm bosta intoppi illi ma l-niex illi jkollna kummerġ da stant ħieles ta' l-elettriku bħalma nixtiequ li jkollna u sejr ikonna iżjed riċerka u svilupp f'dan il-qasam illi sejr wassal eventualment l zieda ulterjuri mill-diversifikazzjoni tal-sorsi enerġetiċi din iva sejra tkun waħda mill-prioritajiet tal-Kommissjoni Ewropea li jekk din nitkellmu dwar risorsi indiġeni jekk qed nitkellmu dwar indipendenza enerġetika Ewropea meta nitkellmu dwar l-obbligi internazzjonali illi tħallna għalihom bħala anke fid-dawl tal-2050 fil-fatt hemm dan pala wieħed mill-muftiħ li jista' jwassalna għal dan lan. L-onorevoli tanka issa, Sur President, jekk tippermettili, intom tasbu ħajkun hemm trattat ġdid jew emenda fit-trattat biex ikonna level playing field sabiex ikonna l-infrastruttura meħtieġa u bħala membru skoċċis l-Skozja ngħidlek li għandha ħafna risorsi iżda mhix konnessa b'mod xieraq. Għaldastant, nixtieq norbot anki mal-North Sea Grid kem taħsbu il ħajkun hemm fondi allokati għal dik il-grid meta taħseb il ħa jitmexxa l dan il-proġett u nixtieqek tajt lil poplu skoċċi eżattament il-pjanijiet tiegħek for, for, for this question. Grazzi ta' din il-mistoqsija. Fil-verità, naħseb illi Iva jista' jsir ħafna bit-trattat illi diġà għandna. Nafu illi l-proċess ta' trattat tal-bdiet ta' trattat huwa wieħed komplikat ħafna Nafu anke dew minn li kien hemm taħt il-Kummissarju tal-President Barroso minħabba ratifikazzjoni u nafu kemm huwa dan proċess komplikata. L-ewwel nett iridu nużaw ir-riżorsi l-possibiltajiet kollha legali u politiċi mutija lilna mit-trattati attwali naħseb illi bihom nistaw tassew nil-qwanijiet importanti xinniġu għal l-infrastruttura u l-interconnectors Naħseb għanna ħafna possibiltajiet tal-finanzjament l-ewwel waħda il-Connecting Europe Facilities li jirċievu finanzjament mill-budget Ewropew total ta' 6 biljun euro mhux ċifra kbira, mhux ċifra kbira l din. Irridu nużaw approċċ ta' finanzjament innovattiv irridu Naraw anki dan il-pakket ta' 300 biljun euro propost mill-President elett Juncker. Naħseb element importanti u illi għanna pjan komplessiv ta' kif jista' jsir dan illi l-annes tal-proġett tagħna hija lista li tiddefinixxi il-proġetti eżattament li rridu nagħmlu fil-ġejjini immedjat u fil-medda medja. -medja Jiena nemmen illi jekk nibdew b'investiment ħajna xena nolħu anke permezz tal-Banka l-Investiment Ewropew, jina xena noħolqu pakket li jintuża għal proġetti ta' enerġetiċi Ewropej ġejjini. Is-sur Gerben Jan Gerbrandi. Grazzi sur President, sur, pres sur Sefkovic minn kien li tiżemmejt fil-ħames pilastri l-effettività enerġetika u dekarbonizzazzjoni tal-fornitura enerġetika jina tajt li fit-tweġibiet ta'kom ifukajtu fuq il-fossil fuels l-iżgurar tal-riżorsi ta' gas iżda taqbel miegħi illi traħħas l-enerġija tagħmilha li ta' inqas niġġis u se disponibbli għandna nifukaw inqas fuq il-rizorsi non rinnovabli u nifukaw iktar fuq il-rinnovabli dik tkun l-aħjar strateġija. Issa il-Konsill Ewropew qed għaddej bil-ħidma tiegħu sabiex joħroġ anki bil ġurnament il għaliex hemm diviżjoni fil- bejn il-ponent u l-vant tal-Unjoni Ewropea ħajr nexxilkom tikkonvinċu l-imsieħba tal-vant tal-Unjoni Ewropea li politika enerġetika hija fl-interess tagħhom ukoll. Definitely do my best. Iva, sa minn għada fil-Konsil tal-Affarijiet Ġenerali fil-Lussemburgu ħanamel għalmu kollu tiegħi nemmen illi l-iktar importanti għal tal-ħamis li kolna ftejm komuni illi niżguraw illi l-Ewropa miexa f'direzzjoni waħda illi titkellem bleħen unanimu u nitkellmu mhux best minn issa sa Parigi iżda anka sa l-2030 u l-2050. Meta naraw il-miri il-ġew mażula l-qafas 2030 aħna qegħdin naħdmu mal-Kummissjoni b'evalwazzjoni ta' impatt b'saħħitha bażi tal-impenji li tħallna lihom sal-2050 illi d-dinja żviluppata għandha tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju bejn 80 u 90 fil-mija. Dan kien il-punt ta' tluq u mbagħad inżilna għal figuri illi ipproponejnilkom u restaqna lill-istati membri. Huwa iżjed ċar ukoll għall-istati illi importanti tifoka fuq il-rinnovabli il-progress jatem l-inkwiet tagħhom u li jkollhom pożizzjonijiet tatlu puntatlu differenti, possibilitajiet ta' finanzjament differenti. Għandhom anki kwalitajiet ta' grids differenti biex jakkomodaw l-enerġija rinnovabbli. Għadastantina nara li huwa importanti li jkollok żewġ elementi fil-pakket li ħajġi diskoss fil-ħamis. L-ewwel net iż ta' sforzi kif ukoll il-fond ta' vestiment biex l hekk illi dawk l-allokazzjonijiet mill-ITS li ma jintużawx jisibu l-użu hekk sabiex ikun hemm rinnovar tal-pjanti enerġetiċi l-qodma sabiex nirrispettaw iżjed lill ambjent u jkunu inqas ta' tniġġis minn dak li għan nista. Pani Katarzyna Konieczna. Is-Sinjura Katarina Konieczna. Grazzi, sur kommissarju, fil-kommenti bil-miktub. Intom għamiltu dak l-istajtu skont it-tweġiba ta'kom sabiex l-istati membri l-Parlament Ewropew jiksbu informazzjoni dwar il-negozjati fuq il-klima sabiex il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea tkun waħda b'saħħitha u waħdanija. Aħna nixtiequ nkunu nafu l-pjan li għandek għall negozjat internazzjonali fuq il-klima. Ira għaliex l-Unjoni Ewropea tixtieq tnaqqas l-emissjonijiet kbar tagħha iżda importanti li pajjiżi bħaċ u l-Istati Uniti li tant iniċsu u fostom anke l-Indja jagħmlu bħall-Unjoni Ewropea. X'tistgħu tagħmlu? fuq dawn ma dawn il pajizi li mux għadin jieġildu l-ġlieda kontra l-kambjament klimatiku sabiex dawn ma jużawx dan biex uh, juħol uktar eh, postijiet ta' xogħol. Eh, v mojom rodnom jazyku, lebo viem, že mi si určite eh, porozumieme a Grazzi ħafna dan it-tini l-opportunità li li l-ek inkalmek fl-sin nattiv tijaj. Grazzi għalli xitnejn nistaw nifmu l-xulxin u l-interpreti xorta jistaw jibqaw għaddejjien bil-ħidma taħħom mill-Slovak. Mela, jien nistanajd li għak fissam il-Kommissjoni u fismi u illi dawn il-negozjati u ma negozjati li ħani preparaw għal-jom bl-ikbar trasparenza possibli irridu nizguraw il parlament Ewropew jibqa' ġornata fuq il-pożizzjonijiet tagħna u dawn il-kwistjonijiet huma tal-ola importanza. Wara l-aħħar Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mauda jiena ħassejtni ferm iżjed ottimist dwar il-miri jiena nemmen illi f'Pariġi ser nkunu nistgħu nilħu ferm iżjed milli ħsibna preċedentement. fin New York kellna l-opportunità naraw fenomenu ġdid. Hemm issa iżjed impenn għal l-miri klimatiċi, miri ambjentali, is-Segretarju Ġenerali Ban Ki-moon tistgħu iddedika għal din il-kawża Nafu li hemm anke leġislazzjoni ġdida li ġiet adottata fir-rigward tal-impjanti enerġetiċi ġewwa l-Istati Uniti, iċ-Ċina wkoll illi dejjem il-proċess ta' testjar ta' sistema ġdida u din hija sistema li tista' tqabbilha anki ma' dik tal-ITS tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq naħtaf din l-opportunità rid naħtaf dal-mument sabiex niżguraw illi jkollna pożizzjoni tan negozjar tajba u b'saħħetha fil-ħamis illi nkunu preparajna biżejjed għaliha dan huwa importanti anke fid-dawl tal-dak li se jiġri fir-rebbija tas-sena l-ġdida u sejjer jgħin anki tajjeb l-opportunitajiet tagħna. L-opportunitajiet tagħna huma aħjar illum li kienu fl modi. Grazie. Janik Jadot. l Janik Jadot. Commissario e fuq dinnaħa. Inti għat, u l-missjoniet Stur Juncker li rrit li l-Europa tkun fuq qoddim, tkun il-mexxej fid-dinja dwar dak li xaqsam l-enerġija. Verament tħoss li eh, mira ta' 27 qis eh, ta' 27 fil-li ġi propost mill-Kommissjoni li għadha kemm spiċċat u eh, il-kolleġġ ħafna drabi appoġġaw għanijiet jew miri li ma kienux ambizjużi tħossu li 27% ħaj kun ħaġa tajba. Ħan għamlun għasforz minn 2020-2020 minn dak li għamilna eh, qabel 2020 verament ħoss li 27% li mhux vinkolanti li huwa medja Ewropea verament ħatejn li biex l-Ewropa tkun mexxej f'dak li xaqsam enerġija renovabbli. Grazzi ħafna ta' dik ir-risposta hija ta' dik mistoqsija dik mija mistoqsija leġittima. Ħa nispjega lek naqra aħna x'kellna f'moħħna fil-proposta. L-ewwel eh, punt il-punt tat tluq hija dwar kif aħna nistgħu nissodisfaw l-impenji tagħna lejn eh, sal-2050 eh, dak li għandu xaqsam il-mira tal-karbonju. U kif nistgħu nagħmlu dam l-aħjar maniera eh, binqas flus li kien il-punt ieħor dan l-analiżi. Aħna użajna metodoloġija preċiża u r-riżultat kien li l-parametri bażiċi li ġew preżentati lilkom u l-Stati membri inqas 40% eh, inqas fil-emissjonijiet, 30% sforz fl-għandixatam efficienza tal-enerġija u mill-inqas 27% dak li għandu xaqsam l-enerġija eh, rinnovabli. Hija dejja l forma effettiva mill-lat ta' spejjes, imma eh, jekk eh, nipprovaw għal iżjed l-spiża ħatkun ħafna iżjed. Għadi kienet l-analiżi ekonomika li kienet li kien hemm bħala bażi dak li aħna qed nipproponu lilkom u l-istati membri. Jien nista' ngħidilkom li ġiġa konvint li aħna naqbżu dik il-mira ta' 27% għax mid-diskussjonijiet li aħna kellna mit-taħdidiet li kellna ma' diversi pajjiżi li jixtiequ imorru l in mis-27%. U jiena din raġuni nemmen li fl-aħħar l-Ewropa jirnexxiela tottieni iżjed minn 27%. U dan ikun ta' benefiċċju għall-ambjent tagħna u l-sforzi tagħna dak li jaqsam il-tibdil tal-klima, speċjalment għal dak li huwa 2050 il-karbonizzazzjoni. Issa ngħaddu għal eh, l-Onorevoli Jean-Luc Schaffhauser. Grazzi ħafna, Missjarju. Eh, sħaqt fuq eh, l-Frankaw enerġija xie 200 biljun li qed jipproponi l-President Juncker ma ma nafux eżattament eh, daw il-miet ta' biljun mi faħħiġu. Jien nixtieq nipproponi proponi lek li aħna ħdimna eh, fi proġett li kien jinvolvi Spanja, Portugal, Italja u Franza fuq enerġiji ġodda u forma bif nistaw nifrankaw enerġija bej 350 biljoni. biljuni. Aħna proponina forma ta' finanzjar oriġinali li hija eh, implantata fl-ekonomija reali. Konna proġetti eh, reali li inti disposti ta' appoġġa dak il-proġett. Grazie ħafna. Onorevoli Schaffhauser l-mistoqsija din tmiss ma' ħafna punti importanti ħafna mill stabilita u l-pattat kabir ekonomiku u l-flessibilità tal-patt ta' tkabbir. Hija kwistjoni li da tiġi diskussa dwar kif nistaw nizguraw li nkunu kredibli meta niġu għal patt ta' stabilità u tkabbir ekonomiku u fl-istess ħin naraw kif nistaw kif qed nikkoraġixxu l-investiment fil-ekonomija reali kif għattint. F'dan is-sens jiena napprezza il kummenti jak dwar il-Bank ta' Investiment Ewropew għax inti taf li aħna daħħalna bħal Kommissjoni Barrosa eh, proġetti ma frankament li ma kienux eh, ma impressjonawniex Għanna bżon naraw kif l-affarijiet jistgħu jiffunzjonaw aħjar, ma nkunux nistgħu noħolqu nkella dan dal-pakkett ta' investiment ta' 300 biljun. Jien nixtieq nara iżjed eh, sforz eh, involuta eh, minnaħa sforz involut minnaħa tal-Bank tal Investiment Ewropew. Naħseb jien il-Ministri tal-Finanzi u anki il-Gvernaturi tal-Bank tal Investiment Ewropej għandhom ikunu iżjed eh, attivi biex jaraw eżattament x'nippretendu minn il-bank kif nistaw naqdu il-kapacità finanzjarji tagħhom mal-fondi strutturali, fondi Ewropej, ma' fondi eh, eh, privati u koll biex inkunu nistaw b'dan il-maniera Eh, nixbru dawn il-flus mis-swieq finanzjari, kumpaniji ta' assigurazzjoni, banek eh, biex ndaħluhom fil-ekonomija reali għax naħseb li il forma kun nistgħu nagħmlu tibdila vera. Nadu issa għassur Antonio Tajani. Grazzi ħafna. Viċi President Sefkovic aħna nafu sew li inti dejjem ġiliet tal-politika industrijali li tikkunsidra il-problemi li huma marbuta mal-ispiża mal-prezz -mal ispiża mal prezz eh, tal enerġija u ġlida kontra il-tibdil fil-klima. Iġviri hemm din ir-rabta bejn il-kompetittività industrijali u eh, l-anijiet tal-qafas tal-2030 u kien hemm saqsa dwar l-anijiet ta' tibdil fil-klima għal 2030 kif daw teknikament u ekonomikament jistgħu jitwettqu fl-Unjoni u li l-intraprizi li kollom l-aħjar riżultati m'għandhomx ibatu spejjeż addizzjonali diretti u indiretti li ġejjin mill-politiki tal-klima u il-carbon catching għandhom jagħtu ċertu kwoti ta' emissjonijiet b'xej biex najdu hekk. Issa inti ħat appoġġa din il-pożizzjoni li tagħti politika konkreta biex tħares dawk is-setturi li jirriskjaw it-tnixxija tal-karbonju e taħseb biex ikollok mekkaniżmu biex tikkompensa eh, lill-imprizi eh, għall-ispejjeż indiretti u inti ħat proponi level playing field eh, inizjattivi biex eh, imprenditori barranin Ċiniżi pereżempju li jesportaw fl-Ewropa billi timponi xi taxxa jew kella ġalom jipparteċipaw fis-suq tal-kwoti, eccetera, x'ħatamen? Thank you very much and, and first I would like to... Grazie ħafna. Dawra għabikob, nirringrazzja l-Sur Tajjani għall-sforzi bl-għajda tijaw biex l-industrija eh, Ewropea tkompli tkun kompetittiva u ħalli eh, daħal il-miri għal dak li huwa eh, l-produzzjoni mill-industrija tasal 20% l-Europa għanna bżonna, politika tagħna f'dan il-sens hija kritika. Issa dwar il-ġejni tal-industrija, fost affarijiet oħra jekk aħna nitħattu dwar enerġija. Hemm żewġ kwestjonijiet ewlenin li wieħed għandu jindirizza. L-ewwel huwa l-spiża minn l tal-enerġija u l-spiża wkoll tal- kurrent elettriku, għax hawnhekk għandna problema. Jekk inti tħares li eh, kemm um l-elettriku fil-livell bil-grossa huwa l-istess più o meno dak li naraw fl-Istati Uniti. Imma meta niġu mbagħad minuta eh, fil-fejn eh, jiġi mibjuħ lill-kumpaniji eh, tagħna huwa ħafna żjed, jista' jkun doppju, triplu. U l-istess jiġri bil-gas. Il-problema mhijiex kemm tqum biex Eh, tipproduċi l-enerġija, ma l-space ta' trasmissjoni, tassazzjoni u kemm aħna qed nillimitaw il-kompetizzjoni nħabba l-ispiża tal-enerġija għax m'hemmx hemm nuqqas ta' interkonnessjonijiet u nuqqas ta' kooperazzjoni bej minn dawk li qegħdin jagħmlu trasmissjoni u affarijiet simili. It-tieni punt ukoll huwa relevanti, naħseb li dak huwa l-offol eh, biex ikun hemm saċċess eh, l-ħamis dan huwa eh, li ma nippermettux li l-karbonju jinixxi leakage. Hija eh, ħaġa ċara li l-mekkanizmu eh, għandu jibqa' fil-kaxxa ta' odda tagħna Eh, mux biss ma ki wara 2020 għaxin kella l-industrija tagħna jisposta għal territorji fej huma fej memx rispetta leġislazzjoni tal-ambjent u jinniġżu s-sijet minn li sir fil-pajjiżi tagħna. U apparti minn dan ukoll aħna nisilvu kompetitiva u impjegi. Naddu issa għall-Onorevoli Edward Marten. Grazzi ħafna. Eh, proset ħalli pronunzjajt kull jum jisew. Għawek jgħat eh, Sur Sefcovic jgħid il-deputat. Il-portafolio tijak huwa l-Unjoni Ewropea tal-Enerġija. tal enerġija aħna għanna ħafna mistoqsijiet dwar il-kontenut ta' l-Unjoni tal-Enerġija. Para slogan huwa ħaġa tajba, ma x'kontenut, x'istrumenti ħajħorna joħorġuna minn din il-kwistjoni mis-sitwazzjoni kif inhi għal ġejjini tal-Ewropa. Kif ħadd jirrikonċilja s-sovranità nazzjonali kif insibuha fit-trattati u mbagħad kif ħajkonna konverġenza tal-politiki ta' enerġija tagħna. Jekk aħna ħajkonna Unjoni jew Komunità kif tista' tirrikonċilja n-nazzjonali u l-Unjoni ħadd tkompli bl-implementazzjoni tal tillet pakket jew kien tħasseb li għatem xi ħaġa oħra apparti minn integrazzjoni tas-suq. U l-aħħar x'taħseb li qed jiġri dak li xaqsam politika tal-budget tal-, -budget eh, tal hemm eh, semester Ewropew u forsi tispera ruħek minn hekk. Grazzi. Grazzi ħafna eh, għal dik mis-soqsija naħseb li aħna naħdmu fuq l-struttura ħarija tal flimkien. Aħna li għanna bżon huwa eh, dibattitu fil-font miegħekom mal istati membri nixxuġerixxa li jien ħanaħdem eh, ibes fuq il-kunċett ta' enerġija ta' Unjoni ta' Enerġija u niġi qudiem il ta' tagħkom fejn ta' iżjed dettalji. Jien nista' niżgurak li jiena man ma nħoss li s-situazzjoni prezenti l-status quo hija ħaġa aċċettabbli. Irridu nimxu navanzaw, nimxu l-qoddim mis-situazzjoni qegħdin fiha u irridu nagħmlu ħafna affarijiet dak li nxaqsam s-sigurtà tal-provvista kif nistgħu eh, niżviluppaw il-mekkaniżmu ta' solidarjetà li jkun aħjar u nħarsu lej direttiva tas-sigurtà tal-gas u għandna bżonn naħdmu iżjed eh, ħaf xi ħaġa li tmur lil mill-tielet pakkett u eh, mill-arranġamenti li għanna fil-prezent għax aħna għanna li naħdmu aħjar bejn eh, il-hardware u s-software tal-infrastruttura tal-enerġija fl-Europa. Eh, jkonna sistema ta' ħazna ta' gas tajjeb li jkun hemm interkonnetturi tajbin, li jkun hemm eh, eh, grids tajbin fl-Ewropa. Ma huwa importanti li ħafna drabi għax ħafna drabi aħna naraw l-inħabba li operaturi ta' trasmissjoni ma jkoparax flimkien inħabba li ħafna drabi għandna regoli nazzjonali differenti, inħabba li għandna metodologiji differenti il-kummerċ ta' enerġija huwa differenti ħafna għax hemm approċċi differenti. Allora ħna għandna bżonn nieħdu l-inizjattiva biex niżguraw li s-sistema l-operaturi tas-sistema ta' trasmissjoni u regolaturi verament ikunu indipendenti u jkunu motivati biex jkunu jistgħu jaħdmu flimkien għax dak il-każ biss li jkunu jistgħu eh, naħżdu l-benefiċċji ta' eh, suq waħdini tal-enerġija. Grazzi ħafna. Grazie ħafna eh, l-Oruri Sonovski. Eh, eh, jena ħadd parti fil tiegħek viżi President elett jena ħadd jena kont fis-smih ta' trasport il-ġimgħa li għaddiet u verament ħassejt li e, e, u rejtna li n-kemmin kapaċi ħafna u naħseb li fl injoni tal-Enerġija tkunu tistaw e, tuża l-elementi tal-portafolju li kellek qabel l-istati membri individuali għandhom id-dritt li jiddeċidu huma nfushom kif it-taħlit ta' enerġija. Allora, dan il-każ eh, inti kif ħadd rekonċilja l-interessi tal-istati individwali eh, ġifri nevitaw li eh, pajis stat membru jiġi pressjonat minn pajisi ieħor għax evidentement kull stat għandu kondizjoni geografiċi, storja u hemm raġunijiet soli, solidi għaliex għandhom differenzi. Grazie ħafna. Dwar il-politika ta' trasport, għandi pozizjoni ġdida u għandi responsabilità ġdida issa eh, jena viċi president tal-komitat dwar l-Unjoni tal-Enerġija, ma evidentement dan is-settur huwa eh, qrib ħafna mal-kwestjonijiet ta' trasport u dawn il-politiki ħajkun hemm bżonn jiġi koordinati eh, dak li huwa trasport u kif l-ispazju. Da kollu għandu li tiġi koordinat fl-imkien mal-politika ta' enerġija U dan naraħ fil-kontest ta' eh, kooperazzjoni fil-Kommissjoni Ewropea. Fuq it-tini mistoqsija tiegħek jew aħjar fuq it-tini parti tal-mistoqsija tiegħek, jiena eh, dispost naqbel miegħek li huwa veru l-Stati membri verament interessati li l-trattat tal-Lisbona jiġi rispettati ġi rispettat u apparti minn hekk ovvjament rridu jkomplu jkunu indipendenti dak li huwa taħlita ta' enerġija ma għalla volja dan huwa l-każ it-taħlita ta' enerġija nistgħu naraw mill-lat ta' politika Ewropea. Huwa veru li dan is-suġġett hija kompetenza tal-Istati membri. Ma dan kollu ġa għandna eh, suq intern U ġa għanna, ġa adottajna tlet pakketti dwar l-enerġija u dawna juru b'forma ċara li fis-settur tal-enerġija għanna bżonn kooperazzjoni. U nħolqu biex nħolqu dawn il-konnessjonijiet nistgħu nizaw ġestiġjonijiet għafas. Issa naddu għall-Onorevoli uh, eh, Morton Halvek Peterson, ejat uh, fuq il-naħa tal-lemin, da mux bis uh, eh, webstream ma u kol smieħ ta' 360 grati għajt il-deputat. Smajt li man nix ħossu li huwa kontradizzjoni li kunem tkabir ekonomiku uh, u fimkien fissassin li naħdmu għal e, fuq il-tibdil fi klima. Jena nitwolbok li inti kollok ambizjonijiet gbar dwar fil-kamp ta' e, enerġiji rinnovabli għax naħseb li huwa l-ofol biex naslu għal miri tagħna. Fid-dikjerazzjoni tiegħek għad li l-effiċjenza tal-enerġija għandha tiġi konsiderata l-ewwel għajjun ta' enerġija. allora jiena nixtieq insaqsik kif ħad ikkonvinċi l-Istati membri li dan huwa hekk? għax ma jidirx li huma jikkonsidraw eh, dan din il-forma. Forsi dik tista' tagħti dettal fuq dan il-punt, grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li dak l-argument huwa eh, l-argument huwa sempliċi. Aħna nistgħu nippermettu li nonfqu 46% tal- tal-kont tagħna tal-ħarija biex eh, eh, biex eh, nsaħnu u nkesħu l-bini tagħna jekk qed 40 biljun fis-sena memx kiex nistaw namlu biex infrankaw. Hemm potenzjal enorm, hemm potenzjal enormi jekk aħna ntejbu l-effiċenza fil fil Meta jien kont qed nistudja dawn il-politiki u kon insaqsi l-kollegi tiegħi fil kommissjoni u esperti għaliex huwa daqshekk diffiċli wieħed jikkonvinċi l istati membri għaliex ma minniġ progress fuq dan. Għax l-għażla tidher ċara qed nofqu nofs eh, l-ispejjeż eh, fuq l-inkesħu eh, nsaħnu l-bini. U naħseb li reazzjoni kienet li timmira f direzzjoni tajbi li aħna forse konna nifokaw bis fuq regolament li ntejbu eh, l efficienza eh, tal-binija ħaġa bħala obbligu. Eh, Ġivri kienet pozizjoni, approċ regolatorju restrittiv, forsi għanna bżon natu zet inċentivi. Għax ħafna drabi huma dawn huma nis li fuq ma fuqra li ma jistawx eh, jonfqu flus biex ibidlu il-sistemi fil-djar tagħhom għal forum iżet effiċenti. Allora jekk inti tikkonsidra eh, għanna skemi tajbin fl-istati membri biex wieħed jagħti jimmotiva l-djar, l-familji u l-awtoritajiet municipali biex jati aħjar fuq l efficienza enerġetika tal-bini. Allora jien naħseb li dan il-każ dan huwa wieħed mill-argumenti nistgħu nikkonvinċu li l-istati membri ġikun żjed pozittivi u zjed seri fuq din il-politika. Grazzi. Madam Sofja Sokorafa. Grazzi ħafna sanaddi l-kelma lill signora Sofia Sokorafa. Grazzi ħafna, Sur Vice President nominat. Impatt addizzjonali tal-politika liberali hija l-ħolqien ta' kategorija ġdida iġifiri dawk tal-konsumaturi vulnerabli li jintlaqtu minn forma ġdida ta' faqar il-faqar enerġetiku. Inti taf il-kunċett tal-faqar enerġetiku xek. U dan huwa l-aċċess għal eh, dik l-enerġija bażika essenzjali għal ħajja eh, b'dinjità. Ġifieri nitkellmu fuq affarijiet eh, bħal dawl, tisħin, tisjir, ġifieri xi ħaġa li trid tiġi garantita lil kulħadd. Iżda intom qed titkellmu fuqha issa din hija xi ħaġa kummerċjali għalhekk jien għandi bżonn tweġibiet konkreti. Din l-Unjoni Enerġetika tant famuża li inti bħala Viċi President tixtieq tilħaq Din kif torbot mal-kunċett ta' solidarjetà soċjali u il-faqar enerġetiku? Iġifiri, blima mod prattiku, blima finanzjar, blima rizorsi inti taħseb li ħaturi vulnerabli minn zieda fil-prezzijiet u fit-naqis tal-tadħuli eh, wasal mbagħad għal dan il-faqar enerġetiku. Grazzi. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija li verament hija importanti ħafna u rilevanti ħafna. U din hija problema li ġiet akkrevata minħabba kriżi riċenti aħna fid-dinja għanna aktar minn biljun persuna li x enerġija, li laqqas għandhom l-elettriku bażiku. U Aħna konna naħsbu li din kienet problema ta' dinja qiegħda tiżviluppa, imma minħabba l kriżi riċenti aħna qegħdin naraw dejjem aktar faqar enerġetiku anke fl-Ewropa. U inti għandek raġun meta s-saqsi nagħmlu fuq għadi? Inti taf li jek niġu għal politiki soċjali din verament hija fidej l-istati membri, iżda fl-istess ħin, jina naħseb li nam l-istaw namlu ħafna minn perspettiva anka tal-Unjoni Ewropea u rridu nistaqsu xurxin x'nistgħu nagħmlu. Irridu nitalmu għan xurxin fil-kwistjoni ta' politiki soċjali għal iżjed nis vulnerabbli, għall iżjed djar vulnerabbli hemm skemi differenti fl-Ewropa u jena naħseb li aħna dejjem nistaw nanalizzaw li tkun l-aħjar soluzzjoni għal stat membru partikolari. F'ċertu każijiet din hija s-sussidju dirett għal persuni vulnerabli fil-waqt li f'każijiet oħra hemm appoġġ soċjali għal dawk li ma jfilħux xaħalsu għall-enerġija f'pajjiżi oħra mbagħad għandek eh, limitu massimu ta' ċertu ammonti tal-limiti bażiċi tal-enerġija għall iżjed persuni vulnerabli. Iġbi dawn kollha huma skemi li fuqhom irridu naħdmu. Flimkien ma' l-istati membri aħna nistgħu nużaw il-Fond Soċjali Ewropew, nistgħu nużaw il-fondi strutturali f'din il-kwistjoni, għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nadottaw linji gwida eh, tal-għajnuna tal-istat għaliex dan il-qafas jista' jgħinna biex nikkonsolidaw anke dawn l-iskemi u dan ikun utli għal dawk in-nies li għandhom verament bżonn li jiġu mejjuna fis-sitwazzjoni li nsabu fija u li għandhom bżonn li kollhom aċċess għal enerġija li jistgħu jifilħu għalija finanzjarjament. Grazzi. Grazzi ħafna issa naddi il-kelma lil eh, Sinjura Linnea Engstrom Iva, grazzi ħafna, Sur Sefkovic, il-mistoqsija tiegħi fil-fatti titkellem fuq l-istess ħaġa biex nilħu il-miri tal-klima tagħna x'intisti qed jgħidulna li rridu inżidu l-użu tar rinnovabli u ma nibqgħux nużaw il-faħam iż-żejt u eh, fuels mill-fossili oħra. Minnaħa l-oħra l-istati membri għamluha verament diffiċli ninvestu fir rinnovabli Rapport intermedju li nħareġ mill-Kummissjoni ġimgħa li għaddiet wera li il-fuels ġejjin mill-fossili jirċivu ħafna iżjed sussidji mill rinnovabli Iżda fl-istess ħin hemm sfida soċjali, soċjali in-nies m'għandhomx l-istess aċċess għall-enerġija, il-faqar enerġetiku hija problema li qiegħda tiżdied u hemm bżonn l-istati membri jieħdu azzjoni. Inti kif ħadd sigura li l-miżuri biex nżidu l-użu tal-enerġija rinnovabbli imorru it fit ma' miżuri kontra il-faqar enerġetiku. Grazzi. Grazzi ħafna ovvjament mhuwiex faċli wieħed iwieġeb għal kwistjoni komplessa bħal din u jiena ċert li din ħatkun waħda mill-sfidi ewlenin għal-Kummissjoni, għall-Istat membru għall-Unjoni għas-snin li ġejjin, għal-ħames snin li ġejjin. Mela, l-ewwel parti tat tweġiba tiegħi hija li aħna verament għandna nikkonkludu il-suq waħdini għall-enerġija. Għaliex palma qed jekk inti tħares lejn il-prezzijiet bl-ingrossa għall-enerġija dawn jistgħu jitqablu ma' dak li aħna naraw fl-Istati Uniti. Kultant ninsabu anka f'sitwazzjoni fejn ikonna eċċess ta' elettriku fis suqtana imma l-problema hija li minħabba l-bottlenecks, minħabba dan il-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn it-TSOs, ir-regoli differenti, li huma eżistenti fl-istati membri tagħna u li huma żviluppati mir regolamenti nazzjonali aħna sempliċement ma nistgħux nieħdu il-benefiċċju tas-suq waħdini li mbagħad jgħin biex jimbotta il-prezzijiet tal-enerġija l-isfel. Il-fatt huwa bħalma qed sewinti li meta niġu għall-intervent pubbliku, l-intervenzjoni pubblika fil-qafas tal-enerġija, aħna edin nħarsu lej ċifri gbar ġifiri bejn 120 sa 140 biljun fis-sena. Dan huwa ammont sostanzjali li qegħdin nużaw biex nissussidjaw l-enerġija u n-nies xorta waħda jilmentaw ruhom li l-prezzijiet tal-enerġija huma għoljin ħafna fl-Ewropa għalhekk jiena naħseb li minn perspettiva partikolari hemm bżonn nassiguraw ruħna li dawn ir-restrizzjonijiet kollha fil-suq tal-suq waħdini tal-enerġija jitneħew sabiex ikunu nistgħu nieħdu il-vantaġġi ta' dak is-suq waħdini. Tini net hemm bżonn ta' dibattitu onest fuq l-istruttura tal-prezzijiet fl-Ewropa, kif ukoll biex nassiguraw li dawn verament jirriflettu l-ispiża tal-enerġija u li nkunu preċiżi dwar add-ons addizzjonali li qegħdin jagħmlu li l-prezzijiet ikunu għol wis u mhux aċċessibbli. Grazzi ħafna issa Sur Zoltan Balzo. Grazzi ħafna Sur President. Mela Sur Sefkovic. Inti għandek karriera impressjonanti warajk u inti għandek esperjenza partikolari fil-affarijiet barranin. Issa jiena nixtieq nagħmel referenza għall-istituzzjoni eh, ta' Moskow ta' relazzjoni internazzjonali. Il-kollega tiegħi sur Bielokova u kol għattaħin emmek u inti ilek eh, pozizjoni olja u għandek esperjenza ta' ġestjoni fuq level olja. Lek jiena nixtieq insaqsik jekk inti u lest li tkun kaptan bżon ta' e, cruise ship. Inti lest li tagħmel dan naħseb li le. Imma il-Kummissarju responsabli tal-Unjoni Enerġetika, inti lest li tieħu din fidejk, inti persuna b'talent kbir, inti lest li tħejji ruħek sew għal dawn is-smieħ u tlesti ruħek għal dawn il-mistoqsijiet, ma jien nistaqsi. Dan huwa qasam tant komplikat, mhux aħjar li kieku inti għandek xi eh, esperjenza f'dan qasam partikolari, mhux aħjar kieku tara f'dan il-punt, grazzi. Grazzi ħafna ta' dan eh, din mistoqsija. Jiena naraf bisħiħ li għarfin espert f'dan il-qasam u għan xaħġa xaħġa kruċali ħafna. U jina naħseb li eh, l-arfin espert huwa preżenti fil-Kummissjoni Ewropea fl-Istati Membri tagħna. Jina naħseb li dak li għanna bżon nissa f'dan il-qasam tant importanti f'portafol bħar dan huwa li għanna bżon tmexxija politika, għanna bżon eh, xaħat li lesti meċxi, xaħat li għandu il-ħiliet diplomatiċi li jassigura li l-istati membri huma est li jimxu f'din id-direzzjoni, li huma est li abbandunaw eh, tħassib sovran li ilu hemm meta niġu biex niffurmaw l-enerġiji l-Unjoni Enerġetika. U jina naħseb li hemm bżon ta' sfond ta' politika barranija sot ħafna ħafna meta niġu għal negozjati ma' imsieħba u persuni li opponuna jew entitajiet li opponuna eh, li huma b'saħħithom bħal Russja f'dan il-każ partikolari. Hemm bżonn ta' esperjenza kbira fil-politika barranija meta niġu għal negozjati ma' imsieħba oħra meta niġu għal politika ta' tibdil fil-klima pereżempju. Inti temmen li ħajkonna l-loba ola diplomatika u politika minn summit eh, fuq il-tibdil fi klima ta' Pariġi, dan ħajkun l-avveniment ta' politika barranina ewlini u f'dan il-kas partikolari mhux ħajkun biss fidejja u fil-fidejn il-Kummissarju tal-Azzjoni Klimatika manka Federica Mogherini per eżempju fuq il-politika barranija li tassigura li din id-diplomazija dwar l-enerġija tkun ħafna ola fuq l-agenda tal-politika tal-affarijiet barranin. Ixfiri biex inwieġeb din il-mistoqsija. Jiena nemmen li fil-fat nistaw nżewġu l-sfond tiegħi l-esperjenza li għandi fil-politika barranija, l-kredenzjali Ewropej tiegħi ma l-esperjenza li hemm bżonn. Jiena naħseb li ħan nikseb din l-esperjenza kemm jista' jkun malajr u ħajkolli l-appoġġ tal-Kummissjoni u anka l-Stati membri. Grazzi ħafna sur viċi president nominat għal dawn it-tweġibit kollha, jekk tippermettu li nixtieq nitlob lill kollega taħdejja sabiex immexxi issa t-tieni parti ta' smiħ. Grazzi ħafna. Issa nistgħu il-komplu sistema ta' ping-pong u naddu il-kelma li sinjura Kostinger. Grazzi ħafna, Sur President. Inti diġa tkellimt dwar il-qasam tal-enerġija rinnovabbli, iżda forsi nistgħu nieħdu eżempju prattiku. Il-kummissjoni il li inti parti minna u kont parti minna ħatħelġa tkun parti minna, riċentement adottat u approvat regolamentazzjoni għal Pinkley Point fil-Renju Unit u għamlet preċedent li trattati tal-Unjoni Ewropea jgħidu li l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabli għandha tkun fuq il qċċata tal-lista U fil-kullaċ tal-kulleċ tal-Kummissjoni eh, hemm kontradizzjoni hemmhekk u dan huwa ċar fil-fatt il-rinaxxenza tal-enerġija nukleari qed terġa' seħ. Għalhekk kif tara din id-distorzjoni ta' kompetizzjoni kbira? Kif tista' tispjega? Ovvjament, l-sorsi tal-enerġija rinnovabbli mhux ħajġu approvati minn din id-deċiżjoni u nixtieq nkun naf x'kienet il-pożizzjoni tiegħek kif ivvotajt. Ivvotajt favur l-garanzija tal-Istat, jiġri għal Hinkley Point Power Station jew kontra. Mela grazzi ħafna għal din il-mistoqsija wkoll li xina naħseb li verament jistħu ila kjarifika. Il-Hinkley Point Decision ma kienx fuq il-preferenzi tal-sorsi eh, tal-enerġija, kien kas li kien xaqsam ma l-għajnuna tal-istat. Kien kas li ġi immexxi fil-Kummissjoni mid-DG Kompetizzjoni l-Awtoritajiet tar renju Unit għamlu każ verament konvinċenti biex tingħata l-għajnuna tal-istat għal din l-applikazzjoni u ma taw provi ċari li huma jixtiequ 7% tal-enerġija. Jekk din dan l-impjant eh, l-impjant, il-power station ta' Hinkli jekk ma jimbenix u kien ħajkun hemm eh, problema kbira ta' kopertura ta' enerġija u anka għal finanzjar minnaħa tal-suq finanzjarju normali. Ġifieri kien ikun hemm problemi li kieku ma kienx hemm l-għajnuna tal-istat. <coughs> Kien fil-fat eh, diffiċli ħafna ġviri il-diskussjonijiet ma l-autoritajiet tar renju Unit kienu verament diffiċli. Il-Kummissjoni kien qed tinsisti fuq l-aħjar termini għal konsumaturi tar renju Unit u jina nemmen li r-riżultat ħari urew li li l-ispejjeż inqasmu nofs bin nofs, ġifieri 70 biljun mill-istat u 70 biljun mill-investituri privati u dan kien arranġament ħafna ħjar għal konsumaturi għaliex fil-puntat luq meta bdejna n-negozjati l-autoritajiet, meta l-autoritajiet meta l-autoritajiet tar-Renju Unit indirizzaw l-Kummissjoni, situazzjoni kienet ħafna għal konsumaturi. Grazzi ħafna, issa sur Parnio. Grazzi ħafna sur Viċi President nominat jina għaw, ninsab din il naħa L-ewwel net jiena nixtieq nilqa l-enerġija tiegħek, id-determinazzjoni tiegħek. <clears throat> Inti fl-introduzzjoni tiegħek et li żmien wasal zmin żmien għall-enerġija l-Unjoni Enerġetika. Inti et li huwa żmien li dan isir. Għalhekk aħna nistgħu naraw li l-ideat li inti qed tiżviluppa joġbuna jew għall-inqas hemm din it-tama. Iżda, in-nies jappoġġaw dawn l-anijiet, ma xin il-problema, l-problema hija kif ħajinna xinna niksbu dawn l-anijiet, u għawek mux dejjem naqblu. Għalek il-mistoqsija tijaj li l din. Inti favur Unjoni Enerġetika li tkun viċin dak li ġi propost minn Donald Tusk? Jew taħseb dwar xi ċentru ta' xirik palma ġi propost minn eh, Jacques Delors u President Buċek fuq l-ICSC? Grazzi ħafna nispera li fimtek sew. Il-verità hija din. Kien hawn numru ta' punti ta' tluq li waslu għad-diskussjoni li qed nagħmlu llum. Jiena naħseb li l-Unjoni Enerġetika kienet kunċett fil-ħsieb ta' Ewropej konvinti, mdammat mux milux li ġara, jina semmejt Eh, il-kotazzjoni ta' Jerzy Buzek u Jacques Delors l-istqarrija, l-istqarrijiet tagħhom. <clears throat> kienem eh, oħrajn eh, persuni ta' politika li qalu għandna nieħdu dan il-pass il qoddim u kien hemm proposti li ġew mill-President tal-ġejjeni tal-Kunsil, Sur Donald Tusk Dak li naħseb li ġara fl-aħħar mill-aħħar jew l-ħaj ħajġri huwa li jien nipproponi il-proposta ta' kunċetti għaj għabbażi ta' dawn il-pilastri se jkun mhux ħamsa, erba jekk hux ħajkun hemm xi modifika dawk huma. Jiena nixtieq li kolli diskussjoni magħkom dwar kif jista' jkollna kunsens fuq din l-istruttura, fuq il-politiki, fuq il-pjan ta' azzjoni, fuq il-roadmap li ħajkun hemm wara din l-azzjoni biex naraw kif ħanimxu l-qoddim biex nevalwaw il-kisbiet tagħna fuq bażi regolari. U jekk niġu għal xiri komuni Kummissjoni għawek irrit ngħidilkom li s-soltu dak li t-simaw partikolarment mill-esperti tagħkom huwa li huwa diffiċli ħafna li għanna regoli ta' kompetizzjoni komplessi ħafna, għanna regoli ta' WTO li huma komplessi ħafna. Tħassib dwar jekk aħniex diħlin f'xi forma ta' kartell, xi arranġamenti ta' kartell, imma jiena nemmen li aħna sempliċiment għandna bżonn ikonna għalfej għandu ikonna diviżjoni fuq din. Irridu nelbu il-tħassib oriġinali tagħna għaliex l-argument ta' kemm infaqna, kemm aħna konsumatur kbir fl enerġija, din hiex ħaġa li għana imbidluwa ma' trattament aħjar, prezz aħjar u ħafna iżjed rispett eh, eh, trattament ħafna aktar eh, rispett għalina bħala Unjoni Ewropea. Issa, isur Demis Maker. Grazzi u għanu nofsinar tajjeb. Awek jgħat jena tarani? Nixtieq lura fuq l-importanza tal-effiċenza enerġetika. Inti għadek kifet li inti favur li konna għan vinkolanti għall-effiċenza eh, enerġetika jina jġobni nużaw il-kelma vinkolanti għawek, iżda jina naqra dizappuntat. Għalix fil-konklużjonijiet ta' Summit Ewropew jina rajt li il-kapijiet ta' statu ta' gvern qed jitilqu mill-punt ta' tlu ta' għan indikattiv Jina naħseb li jtna tilfu opportunità għawek. Fl-opinjoni tijak anka għan indikativ ħajr nexinna wassalna sa' rizultati nishtiqu u jina naħseb li għanna bżon inkomplu n-diskutu appoċa l-industrija eh, li taħdem madwar l-enerġija. Intom, inti xtaħseb dwar rabta bejn dawn l-appoġġi għal investimenti biex nkunu nistaw ntejbu l-efficienza enerġetika. Grazzi. Thank you very much. Uh, Uh, for, uh, for this question I see. Grazie ħafna għal din il-mistoqsija naf li inti qed nara li inti studjajt l-abbozz tal-konklużjoni tal-Kunsill fid-dettall. Huwa vera li fl-abbozz tal-konklużjoni tal-Kunsill qed dawn qegħdin jindikaw li għal dak li għandu x'aqsam l-effiċenza tal-enerġija hemmhekk ħankunu qegħdin nitkellmu dwar il-miri. U palma jettilkom għada fil konsil tal-Affarijiet Ġenerali jena ħan prova li naslu sabiex dawn il-miri kollon karattru vinkolanti ma faħar mill-axar palma tafu il konsil Ewropew jaqbel b'konsens għalek u verament diffiċli wieħed ibbassar xħajkun il-riżultat aħari. Iżda jena nishtiq najdilkom xaħġa iżjed minnek. Nista najdilkom li anka għabbazi ta' l-esperienza li għanda l-Unjoni Ewropea bl-introduzzjoni tal-miri u bl-introduzzjoni tal-politiki fil-qasam ta' tkabir ekoloġiku, kultant iżjed mill-miri dak li huwa importanti huwa il-miżuri konkreti, il-politiki konkreti, l-istimolu, l-iskemi ta' stimolu li jinħarġu. U jiena nemmen li aħna għanna dan kollu fidejna fidejn l-istituzzjonijiet Ewropej, aħna nistgħu naraw kif nistgħu naħdmu ma' riżultati tal-konklużjonijiet tal-Kunsil Ewropew u mbagħad kif naqilbuhom f'miżuri konkreti u politiki konkreti iżjed tard. Jiena naħseb li din hija priorità tant permanenti għal kummissjoni Ewropea li nassiguraw li aħna nużaw l-argument ta' spiża kbira jekk niġu għal noqqas tal-isforzi. Tal dwar it-telf li qed ikonna u anka dwar l-ispiża mhux meħtieġa li ċittadini jridu jħallsu għaliex eh, minħabba l-kontijiet li għandhom għaliex il-bini tagħhom mhuwiex effiċenti biżejjem. Biżejjed. Grazzi ħafna issa is-sur Niels Torvalds. Grazzi ħafna sur President, issa sur Vice President jew Kummissarju nominat. Fit-tweġiba bil-miktub inti semmejt xi ħaġa fuq li niġġieldu l-impatt tal-produzzjoni tal-ikel meta qabla ma dik tal-fuel Inti Jamie Bratislava Pali? Um, billi sempliciment naraw naqra s-situazzjoni, mux ħankunu edin nirbħu il-loba tal-hockey, per eżempju, ġifiri aħna isna edin eh, naraw il-problemi, ma mannix miri ċari, għalek il-mistoqsija tijaj hija din. Inti ħatkun dak li kraħ li kun fuq wara li kunet jiprofa jara situazzjoni eh, għal-kommissjoni jew inkella ħatam il-miri speċifiċi? Inti saqsejt fuq il-biofuels u xek. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Għaliex din hija waħda mill-kwistjonijiet li jekk intom tippermettu li naħseb li ħajkonna dal-waqt eh, fuq il-mejda ta' trialogu tagħna għaliex huwa ċar li jekk ħammorru għad-direttiva iluk iġbiri eh, regular land use change, jina naħseb li jista ninsabu fil-fazi ta' t-tini qari u nittama li nkunu nistaw nelbu l-approċċi differenti bil-Parlament Ewropew u anka bil-Stati membri sabiex nkunu nistaw nilqu kompromess tajjeb li huwa meħtieġ għal dan il-qasam. Dan għaliex palma taf sew dwar li naraw situazzjoni, aħna rridu nkunu onesti dwar il-fatt li l-ewwel ġenerazzjoni ta' biofuels warbet Eh, l-uċuħ raba għal raġunijiet ta' alf u ikellu nħolqu kondizjonijiet fejn dawn ħadu l postom uċuħ raba għal fuels. U din ma wasliċ għal riżultati li aħna konna qegħdin nistennew għal dak li huwa l-kwalità u l efficienza tal-fuel. Minn barra dan kienem konsegwenzi soċjali mhux maħsuba li verament kienu ħżina għalhekk aħna nittamaw li nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni għal din il-problema u nkunu nistgħu nużaw il-budget ta' riċerka u l-iżvilupp tagħna li tista' tagħti motivazzjoni lir riċerkaturi sabiex daw jaħdmu biżjed intensità fuq il- il-tieni ġenerazzjoni tal-biofuels għaliex jiena nemmen li din ħatkun meħtieġa għal ġejjieni. Li nista' ngħidilkom ukoll huwa li jina nemmen li fil-ħames snin li ġejjin fil-qasam ta' trasport mod partikolari ħanaraw l-użu ta' ħafna iktar fuels alternativi l-elettriku LNG U dan kollu ħajjejna ħafna iżjed eh, biex naraw se twasil ta' CO2 milli fil-fatt l-użu tal-biofuels. Grazzi ħafna u sanadil kelma l-sur jwaristi eh, abwans, wara nofs, anzi, fil-axija tajba. Mela, fuq il-kwistjoni tan nukleari li ħada kif issemmiet, jina nixtieq nitkellem dwar l-impjant nukleari ta' Korunja li tinsab ftit kilometri minn eh, postijiet eh, verament popolati bħal Bilbao jew Burgos Eh, forsi nitkellmu dwar ehm, dawk fil-Belġu dawn tqalu li huma perikluż perikolużi imma f'Ġunju il-kumpanija li kienet il-proprjetarja xtaqet tappoġġa il-saħħa il-ftuħ mill-ġdid aħna diħlin f'qassam ta' kompetenza tal-istati membri. Iżda jena nista' nifhem li s-sigurtà iva hija kompetenza tagħha tal-Unjoni Ewropea lek nixtieq nkun naf jekk ix tiġi faċċata din il-kwistjoni ta' din it-tip ta' impjanti nukleari obsoleti u kif ħa tiġi faċċata din il-kwistjoni. Grazzi. Thank you very much. Uh, you're absolutely right that uh, Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek jekk niġu għal sigurtà tal-impjanti nukleari dinja palma na fokustan importantissima u għanna bżon naħdmu fil-qrib mal-gvern Spanjola palma tafu taħt mal-Komissjoni għanna 180 ispettur nukleari li jizguraw li l-impjanti nukleari huma siguri jaħdmu mod tajjeb u jilħu l-ola standards operattivi u importanti u koll li kollna stress test għaw specialment wara traġedja ta' Fukushima, rajna dan l-aħħar. L-esperti kolla li għanna rizultati kolla tal-stress test l-installazzjonijiet kolla għandhom isiru b'mod xira u nista' ngħidilkom il-li ikun hemm dubju minnaħa tal-Kommissjoni illi dawn l-impjanti nukleari ma jilħux l ogħla livelli ta' sigurtà dan najduħ mod pubbliku u nittrattaw mal-gvern Spanjol b'mod trasparenti sabiex nizguraw il-pastikolajiet għoddu din id-direzzjoni jirrispettaw l livell ta' sigurta u spezzjoni għal l-impjanti nukleari. Thank you. And... Grazie il mikrofonu issa l-Sir Peter Erickson. Il-Gorn of tajjeb, għawnek jgħat jien, għawnek. mill izvezja This is Sweden calling. Punt. Jiena naqbel miegħek illi għandu jkollna unjoni enerġetika huwa importanti. Illi jint dan lan l-unjoni enerġetika trid tkun ibbażata wkoll fuq solidarjetà u għandna sitwazzjoni differenti minn bejn postu ieħor f'dan il-proċess, pereżempju ġewwa l-Iżvezja, investejna fl-impjanti enerġetiċi mill-ilma dan qed ngħidu sa mit-senilu u kena bosta opportunitajiet għal rinnovabbli u sar ħafna investiment fuq l-efficienza enerġetika Polonja minnaħa l-oħra Investaw ħafna fil-faham. Nixxejn kon naf. X'tista' tajt int lil Polonja il-mistoqsija stat weġiba minant is-sur Sefkovic. Grazzi Iva, għandek raġun is-solidarjetà u l-fiduċja. Solidarieta u l fiduċja solidarieta u l fiduċja għandhom ikunu punti importanti għall-Unjoni Enerġetika. Solidarjetà tintwera fis-sitwazzjoni fejn inti tkun taħt situazzjoni ta' stress kbira fl-2009 meta rajna illi permezz tal il-ħazna tal-gas u solidarieta tal-istati membri tista' tgħid il-pajjiżi biex jiksbu lura l-elettriku u anki il- il-gas u għaliex dan rajniħ puntu fl-2009 l iżvezja tista' fil-fatt tirċivi klim ta' tifħir u għandha tkun mudell għall-istruttura enerġetika fil-rigward tal-enerġija rinnovabbli għandha kondizjoni ġeografiċi li jipermettula tamel dan u eccellenti li l-Svezja nixtieqha tuża dan għal beneficju tal-enerġija rinnovabbli iżda xi għal faham illum il-ġurnata rridu nkunu onesti illi il-faham għadu l-kbar sors ta' enerġija fl-Ewropa 27% ta' l-enerġija fl-Ewropa tiġi ġenerata bil-faham. Imbagħad hemm l-enerġija nukleari u b-24% ssib l-enerġija rinnovabbli. Għal-istat mhux il-Polonja biss huwa minnu illi 80% tal-enerġija tiġi mill-faham. imbagħad għandek il-Ġermanja 44% jiġi ġenerat mill-faham. X'nista' nagħmel? Nistgħu nużaw l-appoċ għal ħazna tal-karbonju u nemmen anke il-font li sejjer jgħin il-Polonja biex jirinnovaw l-impjanti tagħhom biex ikunu ferm effettivi mill-jum issa. Madam Virkunen. Is-Sinjora Virkunen. Grazzi, Sur Zafkovic, intom diġa għattu bosta drabi illi l-infrastruttura enerġetika trid tiġi modernizzata u estiza ta' biex tippermetti l-fluss enerġetiku ħieles u sabiex neleminaw il-gżejjer enerġetiċi bħalma tafu fadal ħafna minn dawn il-gżejjer enerġetiċi fl-Unjoni Ewropea anki mid-żona ta' tramuntana tal-Ewropa li minna ġejja jien X'taħseb li huwa l-iktar proġett uh, urġenti ejja ngħidu l-ewwel ħamsa fis-settur enerġetiku fl-Unjoni Ewropea snin li ġejjin u kif sejrin tiżguraw illi dawn il-proġetti jimxu l qudiem Thank you very much, uh, Madam, because if you... Grazie, Signora President jekk tara s-sitwazzjoni ta' gżien enerġetiċi għandna problema fil-Finlandja, fil tramuntana bl-istati tal-Baltiku fejn naraw illi l-grid enerġetika għada marbuta li moddi. U għanna problema għanna problema bl-Iberja u għanna anki problema fin nofsenar b'ċipru Malta jekk tajdi li mumma l-proġetti l-iktar importanti għal ġejjini naħseb illi it-tweġiba i illi naraw il-lista ta' proġetti illi huma annessi ma' s-Sigurtà Enerġetika Ewropea u hemmhekk hemm proġett illi ħajħu l-appoġġ sieħ tiegħi illi konna l-interconnectors bil-Finlandja l-Istati tal-Baltiku u l-bqija tal-pajjiżi Ewropej għall-enerġija għall-elettriku. Ħanaraw fil-ġejni qarib il-ftuħ tal-terminal enerġetiku fi Klajpeda illi huwa tassew importanti, parti importantissima minn sforzi kbar sabiex nelbu dawn il-pożizzjonijiet iżolati fil-kas tal-Finlandja, fin-Tramuntana u l-Baltiku. L-interconnectors li jorbtu l-Finlandja ma l-Istati tal-Baltiku għal grid enerġetika u terminals enerġetiċi u kol fid-zona li ġeja minna int li dan sejjer jgħin nerbu l-izolament u sejjer jgħin anke l-Finlandja u l-istati tal-Baltiku illi bil-mod iżidu l efficienza tagħhom bil-mod il-mod lejn il-grid enerġetika. Grazzi ħafna issa Is-Sur Sorinjo. O Sr. Vice-Presidente indigitado, o Sr. tem uma missão. Iva, Sur Komissarju Elet, dan huwa punt sew importanti illi l-Unjoni Ewropea tkun minn ta' għal l-enerġija rinnovabbli u fl-istess waqt insaħħu il-sigurtà enerġetika u l-kompetittività tliet mistoqsijiet l-ewwel pakket pakkett enerġija u klima. Inti kontent bis-27% ma taħsibx li 30% ikun ferm iktar xira biex insaħħu il-kredibilità ta' Juncker illi rridu l-Ewropa titkun minn ta' qoddim, titkun leader ma' xej. Issa, l-enerġija essenzjali anki l-rinnovabli għal tkabbir ekoloġiku. Kif nistaw nabżu xkiel il-li kellna per eżempju il-konnessjoni bejn Liberia u Franza? u il-gvern naqas flok l-inċentivi għall-enerġija rinnovabli, inti sejjer tkun minn taqdim biex tiġġiela din it-tip ta' mġibu kif ħatamel? Thank you very much. Iva, grazzi ħafna, ippermetti li nibda Jina sa fil-fat parti mill mistoqsija tijak diġà Eġipta, jien nemmen il-Liva, il-Portugal, l-Spanja, u ma f-situazzjoni xejn diffiċi il-għalix u ma ma għandhomx inter interkonnettività ma l-istati membri li xona raw 10% u l-Spanja u l-Portugal ma, ma Franza għedha bejn 2 u 4% jiena nemmen illi irridu insibu tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet anki sam il-ħamis li ġej u s se jgħat tiġi indirizzata din hija problema li tiġi solvuta u l-finanzjament għandu jingħata u Portugal u Spanja jkunu marbutin mal gridda Ewropea. Il-Kummissjoni dejjem lesta tkun ta' intermedjarju sabiex mux b'din il-problema biss ma fil-problemi kollha fejn ikun hemm problemi reġjonali illi ma jistax intlaħaq bil. Aħna lesti nitlu dawn t tietila li xnemnu li dawn il-problemi għandhom jintelbu. Tini punt li semmejt, punt importanti u koll għanna situazzjoni f Spanja u Portugal, Repubblika Ċeka, fejn edin ġodottati skemi għall appoġġ finanzjarju tal-rinnovabli. Imbagħad il-politika inbidlet. Il-Portugal, eżempju, farmaħjar, il-Portugal il portugal saru negozjati bejn il-gvern u r-rappresentanti tal-enerġija rinnovabli mbagħad instabet soluzzjoni Ji naħseb ħajkun situazzjoni komplikata wkoll fi stat membru ieħor dwar ir-retroattività u l-investiment u nippreferi illi konna negozjati mill sentenza mill-qorti. Grazzi, il-Sinjura Biznieska. Chciałabym pana zapytać. Grazzi ħafna, il-mistoqsija tiegħi idin li ġej. X'in il-pożizzjoni tiegħek? fuq l-interdipendenza bejn il-pakket klimatiku u l-kompetittività tal-ekonomiji Ewropej. Pajjiżek u wieħed minn dawk li huma l-iktar dipendenti mill-gass Russu fl-Unjoni Ewropea li Slovakja kważi timporta 100% tal-gass tagħha mir-Russja il-Polonja minn ġejjin. Ftit aħjar minnkom, aħna nimportaw żewġ terzi tal-gass mir-Russja, iżda għatanna il-depositi tal-faham u għaldastant il-produzzjoni enerġetika produzzjoni tagħna bbażata fuq il- faham dik enerġetika taħseb il issa u għal-waqt il nbidlu il-politika enerġetika u klimatika tagħna fl-Ewropa sabiex ma niddiskriminawx kontra s-sorsi enerġetiċi fostom il-faham u anki xejl gas. X'biħsibek tagħmel biex tħares il-produtturi tal-faham fl-Ewropa li tiffaċċjaw ehm, il-kompetizzjoni minn faham irħas. Taġiba jgħid il-President. Grazzi Sinjura tal-mistoqsija tiegħek, jiena ma narax l-aġenda klimatika u il-pakket tal-2030 kontra il-miri tagħna għal-kompetittività tal-ekonomija Ewropea jiena tassew nemmen li dawn jimxu jitfit u irridu naħsbu b'mod sabiex jiġu msaħħa għaliex jekk niġu għal rinnovabli palma edna dawn huma is-sors indiġeni il-riħwa tagħna il-dawl tax-xemx, raġi tax-xemx huma tagħna. Nistgħu ndaħluhom fil-grid u ma nkunux hekk dipendenti minn sorsi baranin, sorsi enerġetiċi barranin fejn insibu għattur ta' stant importanti ir-Russja illi palissa mod partikolari għaddejjin minn situazzjoni tassew tassew diffiċli. Irridu naħdmu fuq kemm naħal waħda kif ukoll l-oħra sabiex nilħu fl-opinjoni tiegħi riżultati pożittivi. It-taħlita enerġetika hija deċiżjoni sovrana ta' kull stat membru u l-istati membri jridu jirrispettaw il-miri komuni sabiex sabiex nirrispettaw jiva dawk il-tejmiet li nlaħaq bil fuqhom irrid ikollna vuċi univoka fuq il- strateġija ekoloġika għalġejjini jina nemmen illi il-pakket tal-Europa 2030 ħajkun utli għal Polonja illa li hemm żewġ elementi politiċi li huma parti mill-pakkett l-ewwel nett il-ħolqien tal- teknoloġija għal ħazna tal-karbonju kif ukoll fond ta' investiment li ħajjejn l-Polonja fil-ħolqien ta' enerġija u ħajpermetti li anke l-Polonja ikolla iżjed miri ambizzjużi għal tkabbir ekoloġiku fl-aġenda tagħha. Grazzi. Thank you, Chair. Naddu issa l-Onorevoli Angelika Mnillar. Grazie ħafna, President. Eh, eh, biex insegwi fuq il-risposta tiegħek eh, tista nafu li jiddependi fuq l-istati membri kif taħlita ta' enerġija. L-mistoqsija tiegħi hija kif ħadd ippjana li l-istati membri jikkoordinaw il-politiki ta' enerġija tagħhom. Jiena verament interessat dwar l-approċċ ġenerali tiegħek u speċjalment dwar il-possibilità li jkun hemm diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazie ħafna tal-mistoqsija, jien naħseb li d-diversifikazzjoni u koordinazzjoni aħjar huma eh, l-offol biex eh, nkunu nistgħu noħolqu l-Unjoni tal-Enerġija eh, Ewropea. Ma Jekk ma jkunemx koordinazzjoni aħjar u jekk ma jkunemx diversifikazzjoni tal lejum tal provista tal enerġija ma nistgħux noħolqu l-Unjoni tal Enerġetika Ewropea Issa dwar l-koordinazzjoni naħseb li ġanna esperjenza dak tal-gas et funzjona sew, et hemm fiduċja, hemm trasparenzja u u fil-laqat tagħhom u naħseb li għandna nibnu fuq dan, għandna nsegwu fuq dan. L-istati membri ikun onesti ma' xulxin meta jinnegozjaw u l-kondizzjonijiet tagħhom biex wieħed ikun żgur li jkollna linja komuni meta nittrattaw ma' pajjiżi ma' partijiet terzi biex niżguraw l-imsieħba tagħna eh, ma jistawx jużaw eh, ma min qed nitrattaw ma jistawx jużaw politika ta' eh, li jfirdu Eh, għanna bżon grupp ta' koordinazzjoni ta' gas u jkonna u kol bżon ta' gruppi ta' koordinazzjoni f'kampi oħra ta' enerġija. Kif nistaw niddiversifikaw? diversifikaw Naħseb li l-element ewlini u dak li nixaqsam il-gas huwa nitalmu eh, minn frakas ta', ta Nabucco, disfatta ta' Nabucco. Eh, għanna nkunu prezenti fil-pajizi kolla fejn fejn li jgħaddi il pipeline Ikun ikun hemm iżjed kuntatti mal-konsorzjum li qiegħed jibni dan il-pipeline eh, biex niżguraw nuħna li jkun hemm appoġġ politiku u finanzjarju adekwat għal-pipeline. Evidentement għandna bżonn ukoll naħdmu fuq il-terminali tal-LNG u relazzjoni eh, ġdida mal-Alġerija, mal-Stati Uniti Brazil, pajizi li aħna nistaw u koll notjenu uh, l-enerġija taħħa jek nipreparaw l-infrastruttura adekwata għaliha. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu għal l Politelli. Grazzi ħafna Sur Sefkovic, jina kontent ħafna li jinti titkellem fuq l-enerġija mill-perspettiva tal-kunċett. Inti fakkart il-firda li jem fl-Europa. Inti jett l-enerġija mandiġ tintuża bħala arma politika. Il-kollegi diġa semmew uħut mill-kwistjoni li għandhom xaqsmu mar-Russja, ma jena nishtiqna nkunna fuq livell konkret Għandak li għandu xaqsam l-enerġija. Kif trittam, kif se tagħmel il-ġestjoni ta' relazzjonijiet tagħna mar-Russja, partikolarment għal dik li għandha x'taqsam is-sigurtà enerġetika. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek, inti taf li għal ħafna snin ir-Russja kienet sieħeb strateġiku tal-Unjoni Ewropea għal ħafna snin. Issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-Russja hija strateġika ma naħseb li l-imsieħba relazzjoni bejnietom hija pjuttost differenti. Naħseb li għanna nkunu ċari u għanna nkunu um, trasparenti fil relazzjoni tagħna ma' russja Għanna nkunu ċari um, fil-pozizjoni, meta niddikjaraw il-pozizjonijiet tagħna, meta neħna naraw li hemm jaġixxu eh, intraprizi Russjan fl-Ewropa għandhom jirrispettaw regoli Ewropej. Dan hija ħaġa li hija ċara lina. Aħna għandna niżguraw li jekk niġu għal aspetti ta' provvista ta' enerġija u dibattitu dwar l-enerġija aħna għandna bżonn Eh, nużaw il-fat li aħna l-ikbar eh, klient l-esportazzjoni tar russja lej l-Europa reprezenta 52% eh, tal-esportazzjoni tal-tħul tal-budget għal-Federazzjoni Russa jirrepreżentaw 70% tal-esportazzjonijiet tar russja ġifri huma huma għandhom bżonn jesportaw l-enerġija l-inna. Aħna għandna bżonn nifunzjonaw aħjar bejnietna biex eh, biex eh, l-funzjonata din relazzjoni eh, ti permettinna nikkomunika b'vuċu waħda. Il-President Putin bat ittri l-18 kap ta' stati ma kellu risposta waħda il president Kommissjoni li qalet ta' pożizzjoni ċara u ġrad diversi drabi. U din hija l-maniera kif għandna navanzaw fil-ġejjina. Ma skużani, bis naqra l-ħizmin tiegħi. Grazzi ħafna. Nabdu issa uh, eh, surseb dans. Grazzi ħafna eh, risposti tijak, verament et uh, eh, Nħu gost nisma li jinti ħati parċiċipa volontà tajba f'Pariġi u għara er, verament ħad gost kol mir-risposti bil-miktub tijak fej li ħata ġorna l parlamentu u zomma ġurnata delegazzjoni għax inti ħatiħu parti sħiħ hemmhekk. Aħna rridu l-Unjoni Ewropea tkompli mex tkun xej dak l għandu x'jaqsam politiki ta' klima, aħna kxan nagħmlu biex inġeddu dan id debattitu biex verament niżguraw li tkun fuq qudiem fil-klima u kif ħan nizguraw li l-Unjoni Ewropea Eh, tmexxi id-dibattitu biex ikun hemm impenċar eh, u tkompli eh, kollha darwol fil-negozjati ta' ġus ma'uda. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija. Naħseb li meta nikkonsidraw il-negozjati ta' Pariġi u l-summit ta' Pariġi, zguri li kif sarf summit ta' qabel ikun hemm. prezenza għawija minnaħat tal-Parlament Ewropej. Dan huwa avveniment li ovvjament eh, ħanifluħ mill-qrib eh, ħajfluħ mill qrib il-membri tal-Parlament Ewropew u jien naħseb li eh, grazzi għal dan il-ftejm qafas bej il-Kommissjoni u l-Parlament li aħna negozjajna aħna qafas tajjeb fejem mekkanizmu ċar kif aħna nżommu l-membri tal-Parlament aġġornati dwar il-negozjati li jkunu għaddejjin Jiena nista' niżgurak li naf kemm huwa importanti u niżgura li jintkom tkunu informati forma adekwata eh, u dwar il-progress li konet isir eh, fil-mixja lej Pariġi. Jekk meta niġu issa għal kif ħanġeddu jew nqawwus l appoġġ Eh, dak li huwa politiki ħodor, dak li huwa importanti huwa nuraw, nuru l-Stati membri, nuru l-negozji tagħna, nuru l-ċittadini tagħna li mhux biss kwestjoni ta' li nħarsu l-ambjent u li nsalvaw il-pjaneta, imma hemm eh, raġunijiet ekonomiċi eh, ta' negozju verament importanti għax it-tina z-indipendenza, tejna biex n diversifikaw provvista ta' enerġija. Toħlo, impiegi, naraw kem kella suċess eh, talba minn settur aħdar li zammet, zammet l-impiegi, u għawihet minn setturi fej man tilfux impiegi, man ħol impiegi. Naħseb li dan huwa eh, huwa kamp fejn fej għanna verament esperienza kbira u kapacità teknika kbira. F'sitwazzjoni bħal ċina eh, huwa evidenti li l-teknoloġija Ewropea ħad tkun eh, importanti hemmhekk. U għalhekk li għandna naħdmu fuq daw il-politiki ta' eh, renovabbli u ħodor. Naddu issa għal l-onorevoli Marijan Marinescu. Aħna mux ħajkonna ċans naħdmu fuq TNT, imma nispera li konna l-opportunità naħdmu fuq il-TNI. E. Kif taf, il-trattat jiprovdi li fil-kas ta' diffikultajiet fil-provvisa ta' enerġija, il-Komissjoni kolla il-possibilità li tipproponi miżuri biex tellimina biex issolvi il-krizi li tkun qed tiffaċċa. Fil-każ ta' situazzjoni bħal din, pereżempju, fil eh, kif sar biex eh, xitwa ħatuża l-possibilità u dan huma x'inhu huma l-miżuri ewlenin li tipproponi. Grazzi ħafna, verament, eh, ħerqan li naħdem miegħek f'kwalunkwe komitat għax naħseb li l-kooperazzjoni tkun utli ħafna u tkun u trendi frott tagħha. Issa, Dwar il-xitwa, naħseb li Vice president Ettinger jkollu suċċess għada jina skellim miegħu fuq il-telefon qabel ma ġejta u u qal li negozjati huma diffiċli imma ottimist. Wara jumejn tal-qat u ħajkomplu għada fi Brussel li aħna nkunu nistaw nsibu għafas eh, komuni li fih insibu soluzzjoni għal għal din ix-xitwa u għas-sena d-dieħla. Naħseb li huwa importanti ħafna għall-Ukrajna u għal-Russja imma anke għall-Ewropa. Naħseb li soluzzjoni tajba għal din il-problema tkun waħda eh, li tikkalma l-ansjetà li teżisti specialment fis swieq tal-enerġija. Eh, l-aħbar tajba hija li eh, r-riżultati tal-istress tests hum verament iqawwinna qalbna. L-Ewropa in ġenerali tirreġixxi eh, tajjeb ħafna. Ġifieri anki jekk sitt xhur ma jkollniex gass mill-gass mir russja xi wieħed jew 2% tal-konsum tagħna Imma għanna kunu onesti najdu li għal sitt stati membri il-situazzjoni tkun iżjed diffiċli nħabba il-fat li situazzjoni prezenti u dipendenza li għandna fuq il-gas mir russja Jekk din tkun is-situazzjoni u jkonna eh, eh, emerġenza ta' dat tip, nista nista nizgurak l-Kommissjoni eh, Ewropea tuża l-odda kollha li għandha biex ma jkun hemm repetizzjoni tal-2009 u ma jkonniex sitwazzjoni mill-ġdid fej ċittadini eh, negozji eh, ma jkunu fid-dlam minħabba nuqqas enerġija. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa Assun Miroslav Posh. Eh, Komissarju, il-politika tal-enerġija bħalissa d-dejja bejam minn beridu fisli. Jena nishtiq millek zewċ mistoqsijiet. X'konklużjonijiet ħa toħroġ mill-istress test tal-impjanti nukleari u l-Kommissjoni kif ħadd tuża daw ir-riżultati. U saqsik ukoll dwar l-attitudni eh, tiegħek personali dwar l-enerġija nukleari u un-integrazzjoni u bħala parti mit-trasmissjoni għal inqas karbonju. U r-rwol l-Unjoni eh, eh, eh, l-Unjoni ħajkolla l politika tal-Germania. Grazzi. Jena naħseb l-stress test tal-impjanti nukleari fl-Europa kienu importanti ħafna mill-lat ta' sigurtà u sikurezza. U l-fiduċa ta' ċittadini Ewropea li l-impjanti nukleari li għanna fl-Unjoni Ewropea jissodisfaw eh, standards ta' sigurtà. Naħseb li daw l stress test kienu utli ħafna għax urew li l-aħjar prassi hija li tista' eh, tużaf postijiet oħra. Allora l-esperjenza li kellna biex insaħħu l-livell ta' sigurtà fil-pjanti nukleari biex huma jkunu jistgħu jiġu operati f'pajjiżi oħra wkoll kien hemm 16 il-pajjiż li kellhom li għandhom impjanti nukleari, 14 minnhom jixtiequ jkomplu jużaw l-impjanti nukleari u naħseb li huwa importanti li noħolqu ambjent fejn l-impjanti nukleari kollha jissodisfaw l-standards għolja ta' sigurtà sigurezza. Jekk aħna nħarsu lej xenarji differenti u nistaw innaqsu eh, CO2 bi 89% sal-2050 tlieta mill ħames xenarji li jista' jagħmlu kontribut għal dak il-għan huwa eh, jinkludu l-enerġija nukleari. Għax dik eh, l-enerġija nukleari ma toħloqx CO2 nħabba li l-impjanti nukleari huma t-tini iżda importanti, l-impjanti ħajkomplu jkunu parti mit-taħlita ta' enerġija, ma li jissodisfaw iżjed eh, sigurta. Grazzi l-Unifuri Markus Piper. Grazzi ħafna. Sur Selfkovic. Meta tkellem dwar efficienza ta' enerġija u tifrankaw l-enerġija, xa tagħmlu dwar pajjiżi oħra li tifittxu l-kapaċità l-potenzjal għad kabir ekonomik. Inti għad ukoll li l-enerġija rinnovabbli hija ħaġa tagħna. ta' pajjiżi li jużaw 30% hekk għandix nifrankaw f'dan l enerġija rinnovabbli wkoll. U t-tiret mistoqsija hija li jiena pjuttost imħasseb għad li l-aspetti negativi huma importanti, ma dak li huwa importanti huwa li konna liġijiet li huma vinkulanti. Trid struttura eh, vinkolanti mill-baħar eh, għaġew mill-Greċja sa naħat tan fuq. Huwa diffiċli li jiena eh, nibadda l-messaġġ fl-Skandinavja jew fl-Awstrija li kulħadd irid juża l-istess showers Eh, ras ta' xawer, maħna għannix il-problemi, għannix l-istess problemi. Xinu ħajkun l-approċ tijak? Grazzi ħafna għal-mistoqsija tijak, jena naħseb li verament eh, rifletti dilemma li teżisti bej l-efficienza tal-enerġija fej hemm pressjoni ċara bi konna eh, miri uh, vinkolanti u għolin imma meta niġu meta niġu għall-implementazzjoni konkreta tal-politiki biex nastu għal-miri mhux daqshekk sempliċi. Evidentement nistgħu nitkellmu dwar l efficienza tal-enerġija tal-bini, ma tini partiz importanti u kif nistgħu nikkontribwixxu għal dan huwa direttiva dwar id-dizin eh, ekoloġiku. Jekk aħna naraw ġiġa dak li ifrankajna bl-eco design, kem frankajna enerġija jħagġa t-impressjonana. Ma tanċ ti jem referenza liha, imma nħabba dak li li nafrankaw bid-direttiva tal-eco design sa' 2020 eh, l-istess ammont ta' enerġija li jiġi konsumat militarja f'sena hija kwantità enormi, kwantità kbira ħafna. Hija ħaġa li nistaw nastu għalija u wkoll b'miżuri forsi mhumiex daqshekk popolari jew e, li l-gazzetti jirridikulawa u l-mezza xandir jirridikulawa. Maħna nitalmu minn dan. Għamilna l studio teknika e, e, fuq il-magni tal-kafe, eżempju, fuq il-magni li nix xar, maħna ma nix intenzjoni nkomplu bil-aspetti vinkolanti fuq dan ukoll. Għax dak il-każ ħassejn dan li mhux ħajkun daqshekk importanti li għandna bżonn regoli vinkolanti għal dawn l-elementi kollha ma meta niġu għal boilers pereżempju dik hija ħaġa differenti ovvjament. Aħna għandna bżonn inħarsu biex naraw kif nistgħu nużaw l-eco design għal għall aħjar possibiltajiet biex naslu għal riżultati tajba u jena għan nitlobkom l-appoċ ta'kom mm, biex naraw eh, t-komunikaw għalix għed proponi da biex tifranka l-enerġija u tejn l-djar għana l-familji biex franka. Thank you and now Madam Miriam Dalli. Grazzi, Chair, Sur Sefkovic. Huwa ċar li huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li jkollha politika tal-enerġija u klima li tassigura u tiddiversifika s-supply tal-enerġija tippromovi għanijiet soċjo ekonomiċi u sostenibilità usa tiddiversifika sorsi ta' enerġija u taqgħod flimkien l-istati membri kollha inkluż dawk iżolati mis-sistema tal-enerġija Ewropea, ċoħe l-Energy Islands li inti irreferejt għal-jom għal aktar minn darba. Imma iffukajt mod partikolari fuq in-naħa ta' fuq tal-Ewropa, forsi nixtieq tifoka naqra iktar ukoll fuq in-naħa t'isfel tal-Ewropa. X'in il-viżjoni tiegħek biex tinkoraġġix investiment Ewropew fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u l-infrastruttura bħal huma grids, interconnection, transmission lines u anki faċilitajiet ta' storage tista' telabora kif din il-viżjoni se tkun immaniġjata fuq livell ta' Unjoni Ewropea mill-perspettiva però tal-Energy Union u kif ukoll se tippromuovi sforz Ewropew favur connections infrastrutturali ħalli l-istati membri kollha jkunu maqudin man-netwerks Ewropej tal-gass u l-elettriku u allura jkunu evitati l-enerġija. Thank you. Thank you very much for bringing that perspective to our debate because if I'm not... Grazie ta' din il-perspettiva. Xinti minn Malta u xek? Huwa minnu li sissa probabilment minħabba il-mod kif tpoġġiet il-mistoqsija aħna fokajna aktar fuq it-tramuntana, fuq il-gżejjer ta' enerġija fil-Finlandja, fil-Stati tal-Baltiċi, iżda ovvjament għandna sitwazzjonijiet simili anka fin-nofsinhar u fil-Mediterran. Jena naħseb li uħċar li rridu nindirizzaw din il-kwistjoni. Għalix hemm din il-kwistjoni iżda hemm ukoll ħafna opportunitajiet għaliex jekk inħarsu lejn il-ġeografija, jekk naraw eżattament kif irridu niddiversifikaw is-sorsi ta' enerġija tagħna, jiena naħseb li il-proġett li għamilt referenza għalija il-ħolqin ta' ħab tal-gas mediterran u għed validu ħafna u jiena naħseb li hemm bżonn li noħolqu Eh, post ta' kummerċ sot ħafna għal gas f'dik il-parti tad dinja għaliex l-Alġerija hija it-tielet l-aktar eh, fornitur tal-gas importanti għalina. U aħna għadna kif iddiskutejna wkoll dwar l-iskoperta l-ġdida ta' eh, sorsi tal-gas fil-bir ta' Afrodite f'Ċipru U jina verament naħseb li dinja parti importanti ħafna tal-istrateġija tagħna sabiex niddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija. Issa dwar Malta, jina naf li hemm eh, sitwazzjoni partikolari f'pajjiżek għalhekk jiena verament kuntent li bħala wieħed mill-proġetti ta' priorità fuq il-lista tal-proġetti ta' interess komuni hija propju terminal ta' LNG eh, fil-baħar għal Malta biex nassiguraw li kunem eh, konnessjoni ħafna ħjar bejn Malta u Sqallija u dan jiggarantixxi li Malta tkun tista' teleb il-sitwazzjoni li tkun iżolata għal dak li huwa l-enerġija mill-kumplament tal-grid tal-enerġija. U jiena naħseb dan il-mod Malta tkun integrata wkoll fil-grid eh, enerġetiku tal-Unjoni Ewropea. Thank you, and now Madame Gardini. Issa, Signora Elisabetta Gardini. Mikrofonu għal-kellima. Mikrofonu? Mela, aħna smajna ħafna affarijiet fuq il-politika enerġetika u aħna ninsabu f'mument ta' ħafna tħassib. Iżda jiena xtaqt immur lura għal dak li konet najdu dwar il-konferenza ta' Pariġi fl-2015. Jena jini minn Copenhagen insegwi l-kops kolla li jisiru kull darba

dejjem għajimna it-tama u mbagħad kull darba mmorru lura id-dar eh, billi nkunu ksibna ftit. Issa jekk jiena riċentement kont qed nibda għal darba oħra nittama li din id-darba iva, issa t nisma' xi vuċijiet minnaħa l-oħra tal-oċean li qed ħassibni. Ġifieri ħanerġgħu nispiċċaw bl impossibilta li niffirmaw ftejim globali vinkolanti għaliex dak li inti eh, tkellimt fuq u naħseb li huwa l-aspett l-aktar aktar konkretu li zjed faċli ġvil teknoloġiji, rinnovabli, innovazzjoni, eccetera. Iżda meta niġu għal ftejm globali u l-kelima tinqata. It-tweġiba. Grazzi ħafna sinjura jina naqbel miegħek fuq il-frustrazzjoni li għandek eh, dwar il-proċess li kienem sissa għal negozjati ta' tibdil tal-klima. Jek nibdew bil-protokoll ta' Kyoto, il-negozjati f'Copenhagen, f'Warsavia, it-tamit stana dejjem kienu dejjem ġew anzi imtejba bit-twemmin li fl-aħħar wara dawn il-provi kollha verament ċari li għandna fuq il-pjaneta tagħna li t-tibdil fil-klima qed iseħħ li fl-aħħar il-mexxejja ħajifmu u ħajiddeċidu li jaħdmu fuq din il-kwistjoni. Issa ninsabu f'sitwazzjoni fejna aħna għanna biss 0.8 eh, gradi fiż-żieda fil-temperatura. Ġvi għadna taħt dak it-tnej fil 0 gradi li huma verament ta' tħassib li waslu għal tibdilit katastrofiċi fid-dinja. Issa diġà qegħdin naraw kif il- eh, xejriet ta' temp edin jimbidlu għadna qatt qabel marajna dawn id-dizastru naturali kollha et naraw kif is-sitwazzjoni f'ħafna pajjiżi qed tinbidel minħabba il-xejriet ta' temp temp kompletament qed jinbidel narawha fl-Afrika, fl azja u anka fl-Ewropa. Għalhekk Jina naħseb li bħalissa aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn aħna diġà ninsabu f'massa kritika ta' evidenza ta' prova li dawn l iżviluppi negattivi jeżistu li għandhom x'jaqsmu ma' tibdil fil-klima, li għandhom x'jaqsmu ma' temp li hemm spejjeż ekonomiċi għoljin minħabba dan u aħna għanna u koll il-mizuri, teknoloġiji u l-possibiltajiet biex nkun nistaw nġildu tibdil fil-klima. Issa jena naħseb li nistaw nserħu koll fuq sviluppi pozittivi fil stati Uniti, fil-Brazil, fil-ċina, ċina qed tara nara l-approċ tagħna eh, biex inħarsu l-ambjent u jena naħas nemmen li eh, l-Unjoni Ewropea ħat tassigura li jkun hemm it-tmexxija tajba lek ħaniġu lura minn dawn it-taħdidiet kuntenti kemm nistgħu nkunu u ikonna dan il ftejim vinkolanti globalment. Grazzi ħafna issa is-sur Kofod. Grazzi ħafna qawqijat jiena. Sur Viċi President nominat inti tajt ħafna tweġibet tajbin il-lejla fuq kif nistaw nibnu din il-Unjoni Enerġetika Ekoloġika. Iżda fl istarrija ta' missjoni tiegħek inti qed li l-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq quddiem fid-dinja fil-użu ta' rinnovabbli Eh, din hija mira preżuntuża naqra jekk inħarsu leha, jekk inħarsu lejn l-investiment fl-enerġija l-enerġija eh, rinnovabbli, l-enerġija ekoloġika, eh, naqas, naqset, l-investiment naqas perċentwal mhux ħażin, għalhekk inher ikun naf inti x'taħseb u inti kif ħataħdem f'termini konkreti sabiex l-Ewropa issir verament l-ewwel fid-dinja għal dik tal-enerġija dik li l-enerġija rinnovabbli. X'tfisser din? X'inhuma s u kif nitqablu mal-komplement tad-dinja? fl-2030 met inti tkejjel din il-mira u tqabbilha mar-realtà kif ħatkun is-sitwazzjoni? Dan is-27% ta' enerġija rinnovabbli tal-2030 din hija xaġa ambizzjuża ħafna. Inti x'taħseb? Verament nixtieq kunna x'taħseb inti. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Jiena nemmen li l-Ewropa hija mexxejja dinija fil-enerġija rinnovabbli. Jekk inħarsu lejn il-fatt li 41% e, tal- e, l-impjanti rinnovabbli ġodda fid-dinja jinsabu fl-Europa, jina naħseb li dan fattur sinifikanti. Jekk inħarsu lejn il-kwalità ta' teknoloġija tagħna, jina naħseb li ħatta u għek m'għandu dubju li aħna l-ewwel fid-dinja. U jina verament kuntent li qed naħara issa innaħa l-aspett kummerċali tal-kwalità ta' teknoloġiji ħodor u din edha dejjem tintwera mill fatta ta' kemm hemm nies li qed jiġu impjegati minn din l-industrija, kif qed jirnexxilna nesportaw din it-teknoloġija, kemm aħna eh, ta' suċċess f'din il-kompetizzjoni internazzjonali jekk niġu biex eh, nesportaw dawn it-teknoloġiji. U jiena nemmen ukoll li tul il-ħames snin li ġejjin aħna ħankunu qegħdin naraw pont kritiku fis-sitwazzjoni fejn il-massa kritika fil-fatt ħat intlaħaq u l-spiża għal produzzjoni ta' dawn il-prodotti enerġetiċi ħat tonqos diġà qiegħda tonqos u sta' tkompli għaliex aħna qegħdin nipperfezzjonaw it-teknoloġija qed nidru nidraw kif indaħlu rinnovabbli fil-grid u aħna ħanaqblu ħanġildu il-bottleneck sabiex ikunu nistgħu nipprofittaw għall enerġiji rinnovabli mhux biss fuq livell nazzjonali ma anke fuq livell internazzjonali u dawn huma argumenti verament sodi ta' għalfej aħna għandna bżonn inkunu ambizzjużi. U dan iwassalna wkoll għal mira ta' 27% din naqbżuha għaliex l-esperjenza ta' negozji, il-teknoloġija ħaj waslu għal riżultati ħafna ħjar minn 27% sal-2030. Grazzi ħafna, issa Sur Werner Langen. Grazzi ħafna Sur Sefkovic. Is-Sinjura Kostinger saqsitek mistoqsija ma moġibtix dwar id-deċiżjoni Almunja fuq l-impjant nukleari tar-Renju Unit. Inti kont favur jew kontra? Tini net, mhux dwar ir-responsabilità tal-enerġija nukleari hija d-distorzjoni tal-kompetizzjoni. Qegħdin nitkellmu dwar 35 biljun euro għaliex għal 30 sena il-prezz minimu kien 7 ċentesmi li kien ola mill-prezz tas-suq u din mhix responsabilità. <clears throat> Il-Kummissjoni tajdinna wkoll li meta niġu għal eh, biofuels tal-ewwel ġenerazzjoni dawn ħajġu promossi biss għal 2020 għandna direttiva l-ġdida u u Franza ħatamlu l-istess tal-bit fuq Franza bħal fuq ir-Renju Unit u l-aġenda kollha kemm ta' rinnovabbli eh, verament ta' allura mu ħadd jirnexxilkom tagħmlu xejn b'dan il-mod. Il-mistoqsija tiegħi din kif ħadd assiguraw li jkollna politika enerġetika konsistenti u unjoni enerġetika konsistenti u rridu żommu f'moħħna li f'dan il-każ partikolari kien hemm problema kbira qabel l-elezzjonijiet mhux wara. Thank you very much for that very strong statement Grazie ħafna għal din l-istqarrija verament qawwija. Dwar il-kas Hinkli jina spiegajt fit-tul li din mi kienx preferenzi dwar l-enerġija imma dwar l-għajnuna tal-istat u dan kien kas li ġi analizzat ekonomikament mill-ekonomisti ta' Digi Competition mis servizzi rispettivi kien provi ċari li għawekon għedin nitkelmu dwar il fallimentassu tas-suq u għalek l-lajnuna tal-istat għal dan il-proġett partikolari kien ġi konfermat. Jekk isaqsejtni konkretament jekk votajt għal din il-miżura, iva, kun votajt favori għal xrajta kompatibli mar regoli tal-lajnuna tal-istat. U li kiku ma nirrispettawx il-trattat, il-regoli għall-lajnuna tal-istat f'din il-kwistjoni, eh, kiku l-kwistjoni ma kienx tkun qed issegwi ir-regoli u tirrispetta t-trattati u irregoli regoli għall-għajnuna tal-istat. Issa, dwar il-biofuels, waħda me raġunijiet għal fej aħna nissuġġerixxu li ma nkomplux bil-miri tal-biofuels wara l-2020 għaliex sempliċement aħna verament diżappuntati bl-ewwel ġenerazzjoni tal-biofuels. Daw kellhom konsegwenzi mhux maħsuba mhux mixtieqa billi kienu qegħdin warbu il-produzzjoni tal-ċeħraba għall-ikel U minn flok jiproduċu dawk l ċoħirraba, kienu għedin jiproduċu ċoħirraba jiva imma għal fuels. U minn barra dan il-fuels li ġew minn dawn eh, din is-sistema ma kellhomx neċessarjament il-karatteristiċi jew inkella it-tnaqis ta' diossidu tal-karbonju l-kona qegħdin nistennew, għalhekk jiena naħseb li il-proposti tagħna fuq iLook u il-fatt li aħna qegħdin nimbuttaw nagħmlu pressjoni sabiex ikonna konklużjonijiet tajbin fuq din il-kwistjoni bejn il-Parlament Ewropew u anka l konsil hija xi ħaġa kruċjali u nkunu nistgħu nifukaw fuq l-appoġġ għal biofuels ta' tieni ġenerazzjoni li huma aħjar. Grazzi. Thank you and now Joe Linen. Grazzi ħafna issa Sur Joe Linen. Iva, grazzi, Sur Sefkovic. Aħna ninsabu fil-fazi ta' tranzizjoni mis sistema qadima ta' enerġija bil-impjanti nukleari inflessibli sa' sistema l-ġdida bil-enerġija eh, rinnovabli li huma aktar flessibli. Ovvjament f'dan l-istadju ħafna frizzjoni aħna f'ċertu pajjiżi rajna li l-impjanti nukleari u l-operaturi ta' dawn l-impjanti rridu sussidji sabiex ikunu jistgħu joperaw l-impjanti tagħhom nukleari Issa aħna kif nistaw nevitaw jew inti tista tevita li konna 28 suq tal-enerġija b'distorzjoni tal-kompetizzjoni. Issa fuq l-effiċenza enerġetika jina verament nilqa l-fatt li inti tappoġġa d-direttiva tal-ekodizin hemm ħafna populizmu li mhuwiex ġustifikat. Hemm studju li sar li terz li jirna xinna jkollna terz tal-frankar enerġetiku tagħna permezz tad-dizin ekoloġiku u dan minn gruppi differenti ta' prodotti u ta' poġġaħ biex ikun hemm regolazzjoni fuq prodotti oħra. Iva għandek raġun li bħalissa ninsabu fi periodu ta' tranzizzjoni verament kumpless qed naraw li għandna eh, ċertu e, enerġija għal eh, rinnovabbli li qegħdin jizdidu, ġvi jekk għandek ħafna riħ, ħafna xemx, issa bda waħda għandna wis enerġija fil-grid stana li qed jiġu overloaded, iskollhom wis fuqhom qed joħolqu problemi kbar fil-grid stana fil-kas tal-Ġermanja, kif ukoll pajjiżi tal-viċinat bħal Repubblika Ċeka, l-Polonja u Slovakkja, daw kollha fl-opinjoni tiegħi jridu jiġu mmexxija permezz ta' kooperazzjoni aħjar kif ukoll eh, trasmissjoni aħjar u l-operaturi li jaħdmu aħjar. Eh, smart grids li jistgħu jieħdu ħsieb dawn il-flussazzjonijiet il-, -flussazzjonijiet, il il-bidliet li jkun hemm fin-netwerk enerġetiku tagħna xina nemmen li din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll għal integrazzjoni olja ola u inklużjoni ola tal-enerġija għas sorsi eh, enerġetiċi fil-grid tagħna. Jiġifieri irridu nitkellmu wkoll fuq il-mekkaniżmi ta' kapaċità meta jkollna power stations li jkunu lesti li jkompensaw attenzjoni li jkun hemm fil-grid meta jkun hemm din il-flussi differenti sabiex ikun hemm bilanċ. Issa dwar l-ekodizin, id-direttiva fuq l-ekodizin, Jena naħseb li għanna inkomplu, iżda għanna inkomplu bċertu intelligenza ġifiri. Aħna għanna nibbazaw il-proposti tagħna fuq analizi tekniċi sodi u naġixxu fl-oqsma fej aħna nassiguraw ruħna li r-riżultati se jkunu pożittivi fejn ikun hemm valur miżjud ċar u li verament ikun ta' min jagħmilha. U l-aħħar ħaġa xtaqt nagħmel fuq l-ekodizim huwa li konna konsultazzjoni pubbliċi ħafna iżjed b'saħħithom ma' ċittadini tagħna ħafna iżjed informazzjoni ta' għalfejn qed nagħmluha, mhux minħabba l-burokrazija, imma għaliex inkun qegħdin nifrankaw l-enerġija u nkunu qegħdin innaqsu il-kontijiet tal-enerġija għaċ-ċittadini tal-Ewropa. And now the last question from uh, Mr. Nuno Melo. Grazie ħafna issa sur Nuno Melo. L-aħħar eh, mistoqsija. Iva, se lejli tajjeb sur kandidat. Waħda mit-teddidiet ta' sigurezza enerġetika u l-instabilità politika il-teddida ta' terrorizmu. U għoddim dan kollu Kummissjoni Ewropea għarfet li l-produzzjoni tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea naqset wieħed f'ħamsa mill-2012 u illum il-ġurnata 50% tal-bżonnijiet ta' kuljum ġejjin minn barra. U fl-2012 diġa konna qegħdin nitkellmu dwar biljun euro kuljum ta' spiża, għalhekk kien nixtieq insaqsi l-Kummissarju li ma' strateġija ta' sigurtà enerġetika hija maħsuba u li ma' pjanijiet huma ta' emerġenza u li ma' huma ta' salvagwardja li tiġi konsidrati. Issa dwar il-networks transeuropew tal-gas aħna nafu li l-kollegament fil-peninsula eh, Iberika jistgħu inaqsu b'50% dipendenza mar-Russja, inti taħseb li huwa ġustifikat dan l-investiment jew le? Thank you, uh, thank you very much. First question. Grazie ħafna, mela l-ewel mistoqsija fuq il-sigurta tal-enerġija. Awek, palma et, jina verament et niġi inkoraġut mill-stress tests riċenti għaliex hemm prova ċara li aħna rnexxinna nitalmu mill-aħħar kriżi li kellna u issa ninsabu f'pożizzjoni ħafna iżjed b'saħħitha milli konna ħames ilu. Iżda xorta waħda jena naħseb li nista u għanna intejbu situazzjoni għalek jena najt li ħaġa waħda li rridu nizamina għam il-vicin ija xtib ta' pjani ta' kontingenza nazjonali jinsabu fil-post jekku mux kompatibli ma' xulxin kif nistaw intejbu għom. X'nistgħu namlu biex intejbu il-kapaċitajiet ta' ħażla ta' gas tagħna għaliex hemm ukoll xi post xi lokal għal titjib f'dan il-qasam. U xandu ikunu, xandu ikunu l-punti kruċjali għal dawk li huma l-elementi ta' konnessjoni transkonfinali e, eh, fil-xmajjar per eżempju u anti-reverse flows u il-situazzjoni tkun li ma tkun il-situazzjoni dejjem hemm il-possibilità li wieħed jgħin il-pajjiż ninsab fil-problema. Għalhekk il-pjani ta' kontingenza tal enerġija u pjani ta' emerġenza fuq il-kwalità Ewropea għolja li tiġi eh, verifikata u kontrollata mill-Kummissjoni Ewropea. Issa dwar l-finanzjar għal dawn il-proġetti ta' interess komuni, għal dawn il-bottleneck, dawn il-żoni ta' bottleneck, jiena rrit najt li jiena niftakar b'mod tajjeb il-proposta inizjali tal-Kummissjoni ta' CIF e kienet ħafna iżjed ambizjuża, issa spiċċajna b'6 biljun euro u jena naqbel li assolutament mhuwiex bizzejiet il dwar il-bżonnijiet u enerġetiċi u l-infrastruttura, l-bżonnijiet tal-infrastruttura ma ħafna ola għalhekk għandna bżonn nużaw il-possibiltajiet kollha u nużaw is-setturi privati wkoll biex niffinanzjaw il-bżonnijiet li huma meħtieġa u jiena nafu koll dwar il-Peninsula Iberika u sitwazzjoni hemmhekk kem fuq l-elettriku anke l interkonnessjoni tal-gas. Grazzi ħafna mela wara dan l-aħħar kellim u l-aħħar tweġiba Nixtieq nirringrazzja li kollegi kollha għal mistoqsijiet li għamlu il-lejla. U nixtieq nirringrazzja wkoll il-kummissarju nominat u l-viċi president nominat għat tweċibit tiegħu il-lejla. Issa nixtieq nistieden lill-kummissarju nominat sabiex jagħmel l-aħħar s tiegħu m'għandekx iżjed ma' ħames minuti. Mbagħad inkunu nistgħu nagħlqu din il-laqgħa.